Uh, so, ladies and gentlemen, uh, a very warm... Signori, merba. Is-sessjoni li se dwar il-Kumitat ta' Suq Intern u l-ħarsin tal-Konsumaturi tal eh, laqa illi se nibda punt prattiku fil-fat nota għal dawk li xtiqu jużaw il-Ġermaniż, il-lingwa Ġermaniża, servizzi informawna li kanal numru wieħed b'xi mod misterjuż mhux qed jaħdem illum u għalhekk biex tisimgħu il-Ġermaniż tridu tisimgħu il-kanal numru 27 qed jgħiduli. U għalhekk nħalli fidejn il-kollegi Ġermaniżi biex jaraw jekk dan kollu xed jaħdem, jekk il-kanal mhux qed jaħdem, għamlu li sinjal jekk joġobkom u bekk aħna nkunu nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu aktar qudiem. Mela 27 għal-Ġermaniż illum. Għanna ġenda interessanti ħafna l-lum ħan nifukaw b'mod partikolari fuq il-smieħ għal dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' direttiva għal kwalifiki professjonali. Kollega ti, kollegi tiegħi se jieħdu ħsieb fil-fatt se jmexxu fil-fatt il-President se tkun is-Sinjura Bernadette eh, Vernio. Qabel ma ngħaddi għal punti ta' qabel, ġifieri drittijiet u l-ħarsin tal-konsumaturi, Xtaqt illi ninformakom, kollegi, illi l-buro tal-komitat għadu kif kellu eh, ikla interessanti ħafna mal professur Monti. Nafu li smajtu professur Monti eh, għanda il-kompitu mill-President Barroso li tiħu missjoni speċjali u se jiffukaw fuq il-ġejjieni tas-suq intern. Aħna il-Kumitat Ewlieni fil-Parlament dwar dan is-suġġett u hekk kif smajt din l-istqarrija ħadd l-opportunità li nikteb lil professur Monti fisem il-Kumitat biex ngħid illi aħna tassew lesti biex nejnu f'dan l-istudju. Fil-fatt il-tajna mal-professur Monti, għajna ma' diversi membri u kol involuti u l-istudju se jkun missjoni personali u missjoni li se jiġi fit-tmimu f'April tas sena d-dieħla u għalhekk dan se jkun dokument strateġiku illi l-President tal-Kommissjoni se juża biex bekk kun jista' jfassal il-kulleġġ il-ġdid tal-Kummissarji u għalhekk aħna bħala Parlament naraw dan ix-xogħol huwa kruċjali. Nittama li intom ukoll tappoġġaw il-fatt li l-Buro u jiena ukoll ħadna ħsieb illi mill-ewwel nistabbilxu kuntatt ma' Professur Monti għaliex jekk irid ikollna influenza fuq dana kollu irridu nkunu preżenti mill-bidu. Il-Professur Monti huwa lesti li jaħdem flimkien magħna u huwa miftuħ u jixtieq jisma' l-idea tagħna, xtaqt nagħmel dan dan il punċar ċar. U sen qasmu wkoll Iva, naħseb li għandkom kopja ta' litra mill-President Barroso l-Professur Monti biex jatih il-mandat tiegħu. Naħseb illi eh, l-ambitu ta' xogħol ta' Professor Monti bil eh, ukoll l-attenzjoni fuq il-mod kif is-suq intern qiegħed jibbenifika ċittadini kollha u kif aħna nistgħu intejbu dan is-servizz lejn iċ-ċittadini, kif ukoll l-ekonomija ġenerali naħseb dan kollu ħajkun importanti ħafna d-diskussjonijiet. Issa, skont il-ftehim tal-koordinaturi, eh, skont ma jiġi diġu, però il-Professor Monti huwa lest jiġi Strasburgu f'Novembru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 I made some further announcement. Għamilna u koll għanna ktar starijiet namlu, aħna għassamna l-minuti u koll tal-laqattana ta' novembru. Eh, nitlobkom ta' provaw dawn il-minuti. Tajjeb, ħafna, grazzi. Mela, nistaw inkomplu issa għanna diskussjoni, nħassan nkomplu diskussjoni fuq il-proġett ta' drittijiet tal-konsumaturi, wieħed mill-aktar rapport importanti li għanna bħalissa fuq l-agenda s-sana fidejn kollega Schwab, unbat għanna Shadow Reporters u kol Gepard, Signora Rochefort, Signora Turnen, Sur Bin il-Muxaw, Sur Tante Filidis jgħataw, unaf li għanna u kol Sur Alba Monti u kol il kommissjoni Jackie Miner u se titkellem fissem il-kommissjoni għandi nota unnek id-dispieċini eh, konsenenzija u għalek nad il-kelma l-kommissjoni wara li konna skambju ta' femiet Umbat ikonna u koll il-president tal-working group tal-presidenza svediza u koll jgħata unnek jekk inti u koll tixtieq tagħmel kontribut, ovvjament aħna tu pjaċir. U għalhekk naħseb li kull minn huwa volut f'dana kollu hija ta' hawnhekk preżenti. Tafu li kena smieħ pubbliku fit-29 ta' settembru, kena u koll non paper minnaħat tal-Kummissjoni biex nikkjarifikaw numru ta' kwistjonijiet u kol il-kollega xwabu kol se jitkellem dwar l-skeda għal aktar diskussjonijiet u għal kif se nkomplu eh, naħdmu. U għalek nħalli fidel il-kollega tagħna biex jibda. Grazzi ħafna, jina tassew kontent li illum għanna approċċ aktar strutturali lejn din id-direttiva. Nixtieq nirringrazzja li shadows l-ewwel net. Matul dawn l-aħħar ġimgħat għamlu xogħol kostruttiv fuq kwistjonijiet diffiċli. Aċċettaw il-proposta li l-lum nikkonċentraw fuq kapitli wieħed sa tlieta Umbat fil-laqat li missu senħarsu lejn kapitli erba' jew ħamsa. Mod partikolari, nixtieq nirringrazzja lill kollega Gebhardt, il-Sinjura Turen u oħrajn għal eh, proposti dettaljati ħafna biex intejbu id-dossier. u l-emendi jitkellmu dwarhom huma fil-fatt. Iżda l-idea hija li f'din id-diskussjoni loqsma differenti tad direttiva jirreferu għad diffikultajiet eh, varji li għanna u għabbażi tal-dokument ta' ħidma fi frar jew marzu tas sena d-dieħla jina se niġbor il-rapport jekk id-diskussjoniet ikunu eh, intemmew kollha U f'dan id-dokument ta' ħidma se nħarsu lejn kull artiklu individwali. Kollegi, xtaqt ukoll niġbet l-attenzjoni illi l-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll kellu eh, xi taħdidiet fuq dan ir-rapport dan il-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll se jwassal l-opinjoni tiegħu huma wkoll kummissjonaw studju mill-professur Schulten u id-diskussjoni fuq eh, dan l-istudju wassal ukoll punta kritika illi l-qafas ġenerali ta' referenza huwa mhuwiex rifless biżejjed fil-proposta tal-Kummissjoni dwar Dritt tal-konsumaturi. Ovvjament aħna se nippruvaw niżguraw illi dan jiġi integrat għalix il-Kummissjoni għalet il ġimgħa l-oħra li kullħat għandu interess kbir fil-fatt illi l-Istati membri Ovvjament, eh, hekk kif jgħaddi żmien iktar se jinġibdu lejna din id-direttiva. nir nirringrazzja lill professor Monti għall appoġġ tiegħu fil-laqgħa tal-lum għandna ħafna pressjoni ta' ħin fuq il-Kummissjoni issa. Għandna ħarsa ġenerali ta' lejn kapitlu eh, wieħed u bejn is-sitwazzjoni legali tal-lum għal dak li għandu x'jaqsam armanizzazzjoni minima u s-sitwazzjoni tal-ġejjieni fl-Ewropa mill-aspet ta' amministrazzjoni sħiħa, naraw li għanna approċ diffiċli, pero għanna ħarsa ġenerali tajba ta' fejn komissjoni qed tipproponi emendi għal dak li nxaqsam is-sitwazzjoni kif inhi. Allura ma tantx għandna ħin, allura jiena xtaqt inressa xi punti importanti kif hekk kif qed narhom jiena f'kapitli wieħed u kapitlu tlieta. F'kapitlu wieħed l-ewwel net, artiklu tnejn 5 fejn il-Kummissjoni fil-proposta ma tirreferix biss għal prodotti iżda wkoll għas servizzi fl-ambitu ta' direttiva ta' dritti tal-konsumaturi. Naseb nistaw nitkellmu dwar ċerti servizzi f'dan ir-rispett, iżda naħseb li l-komplessità illi indaħlu s-servizzi hija rikonoxxuta minn dawk konċernati kif ukoll is-servizzi f'ħafna każijiet eh, f'aktar minn 95% tal-każijiet eh, Ewropej huma ta' natura lokali. Jiġifieri hekk eh, kif jaffettwaw il-konsumaturi. Allura artiklu 2.5 u partijiet oħra tad-dossier iridu jiġu eżaminanti aktar bir-reqqa. U mbagħad id-definizzjoni f'artiklu 2.12 E kifet naraħjina. Għandu il-vantaċ ta' e, ta' aspett iktar ċar mill-aspett legali. Iżda ma nafx jekk il-membri kolo e, jafux il-konsegwenzi ta' dana kollu. Mbagħad ċerti stati membri illum naraw li hemm eċċezzjoni meta niġu għall-irkanti pubbliċi dawn l-irkanti jisiru minn eh, assoċjazzjonijiet eh, ta' negozju u jistaw ukoll jitresu fuq eBay. Naseb li dawn l-irkanti fil-ġejjieni m'għandhomx jitqisu bħala arkanti pubbliċi. Iżda il-konsumaturi fil-ġejjieni għandhom jibbenefikaw minn ħarsien li għandhom ikollhom purament għal pjattaformi ta' konsumaturi Issa dwar diskussjoni ta' artiklu erba, wieħed mis-suġġetti ewlenin ta' dan id-dossier, naħseb hawnhekk irid ikollna xi ftit tal-paċenzja. Irridu niddiskutu kif il-ħarsin tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea jista' tassew jitwassal b'mod effettiv niżguraw illi il-konsumaturi fis-27 stat membru fih dan l-Unjoni Ewropea ikollhom livell qoli ta' ħarsin U ma nix noqdu ninkwetaw dwar sempliciment kliem dwar l-armonizzazzjoni settorali, sa armonizzazzjoni massima dawn il-kliem, dawn il-buzzwords. Ejridu nifukaw fuq kull kas individuali minn flok u naraw kif nistaw inħarsu l konsumaturi fl-Ewropa u dan blaqwa mod possibli. u mingħajr ma noqogħdu indewmu dan il u li wiesa ta' ħarsin. Artiklu 2, kollegi, jiena nżid dan il-punt, dmir ta' tarif irrit jiddaħħal u tkun sistema li tintuża madwar l-Unjoni Ewropea u trasparenza għal konsumaturi u għal kumpaniji eh, bekk eh, tkun xi ħaġa li tiżdied u hija xi ħaġa li aħna nilqgħu iżda hawnhekk ukoll noqogħdu attenti fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi ma jridx ikollhom xkil żejjed imbagħad u li jkollna eh, l-ammont tajjeb ta' tarif għall konsumaturi Tafu id-dibattitu li kellna dwar ċerti direttivi, mod partikolari id-direttiva tal-Consumer Credit, aħna wasalna l-konklużjoni li possibilment kienem wis tarif illi mbagħad dan ikun ta' dannu għal konsumaturi aktar milli niffukaw fuq il-kwistjonijiet ewlenin illi konsumaturi irid ikun jaf dwarhom meta huma jitlu f'dawn it-tipi ta' negozji. Issa, kapitlu tlieta. Jiena naħseb illi li nġibu fl-imkien il-beħ bib bib u kontratti mill-bot hija xi ħaġa li għandna nilqgħu. Iżda dan kollu mhux dejjem huwa relevanti. Dan japplika l-artikli li tneħħew mill-post mill-post ta' kommissjoni, iżda wkoll da kollu għandu x'jaqsam mal-beħ ta' gazzetti per eżempju li jinbijaw li lim il-post tal-beħ Jina naf illi dawk li eh, jippubblikaw eh, dawn il-prodotti għandhom interess kbir f'dan il-qasam partikolari. U għanna il-kwistjoni tal-medja u koll li rridu nittrattaw li lin mill-ċerti postiet tal-beħ. Artiklu 19, għamek kanna l-kodiċi tal-prattika li l-konsumaturi irridu jkunu jafu dwara. Issa, standards ġurnalistiċi u jekk irċ kollum tarif dwar dan il-konsumaturi. Jekk huma jixtru ta' spiss prodotti li għandhom xaqsmu mal-aħbarijiet, eh, jekk huma jafu dwar din il-kodiċi konsumaturi, ma nafx jien għandi dubji tiegħi, għalhekk nixtieq niddiskuti flimkien magħkom jekk għandniex bżonn eċċezzjoni oħra, artiklu 10. Hemmhekk għandna l-idea ta' Eh, standard recalls, nasab ħafna persuni għandhom jibbenefikaw mill-organizzazzjoni hemmhekk iżda f'ħafna mekkaniżmi ta' tirar li għandna nazzjonali dana kollu jista' jsirlu hija sistema jista' jsirla xi ħsara, u qed ninvestiga x'għandu tkun is-sitwazzjoni f'diversi stati membri. Punt tal-aħħar, kapitlu 3, artiklu 17 qed nipproponu li l-konsumatur, anzi qed jiġi propost il-konsumatur jkun jista' juża id-dritt tiegħu tar-tirar jekk huwa jirċievi prodott u ma jogħġbux għandu jibatu fi żmien ġimagħtejn lura, jibatu lura fi żmien ġimagħtejn u mbagħad ġimagħtej oħra jridu jiżdiedu sakemm dan ovvjament jasal lura lejn minn kien bat oriġinarjament. U nasib din hija problema kbira fil-abbozz ta' direttiva e, għalhekk qed ninsaqsu hawnhekk il-problemi li għandna fis-suq intern jistgħu jiġu indirezzati permezz ta' dispożizzjonijiet legali wara kollox. nistaw nindirizzaw dawn permezz ta' emendi f'dan it-test legali għaliex il-problema meta niġu għal kunsinni tal-prodotti li jkunu ordna l-konsumaturi hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss dwar id-dati hawnhekk irdu naraw eh, eh, l-uffiċċji postali kemm qed ikunu eh, kemm qed idumu biex jibatuhom dawn. Allora dawn l-uffiċċji differenti fi stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, kif qegħdin jagħmluhom daw il-kunsinni? Mhux il-problema mhijiex tal-kumpanija, jekk ovvjament hemm dewmin fil-posta. Ta' kollu huwa relevanti ħafna u ta' min dan forsi jiddaħħal anki fit-test. U għalek fil-ġimat li ġejjin jirdu naraw naqra fli moqsma jeħtieġ li nejnu lil konsumaturi permezz ta' emendi legali u flima oqsma meta niġu għall-infurzar ta' testi legali attwali li għanna palissa bekk forsi kun nistaw eh, notjenu aktar u forsi blemendi ma jirnexinniex nilħu dan li nixqu nilħu. Kollegi, fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kodiċi eh, ċivili imdaqsa li ġew imħejja matul diversi snin u minn kapitli wieħed sa tlieta eh, se nkunu nġenwi jekk naħsbu illi l-affarijiet se jimxu aktar ritmu maġġel. Ħafna qsma qegħdin nittrattaw xejriet ta' azzjoni li konsumaturi jafu sew dwarhom Ma naħsibx li tkun xi traġedja jekk ikun hemm xi titjib li jiddaħlu. Iżda hemm eh, problemi potenzjali rridu nsolvu dawn il-problemi qabel ma nagħlqu dan it-test għaliex imbagħad ikun wistart wara biex nagħmlu xi ħaġa. Naħseb l-ambitu ta' direttiva u jiena tkellimt fuq dwar is-servizzi jekk kif qed nara l-affarijiet bħalissa. forsi illi indaħlu dan l-aspet ifisser illi f'kapitlu wieħed ikona definizzjonijiet determinati u dan jista jgħinna biex nikkonvinċu l-istati membri mill-fat li din il-proposta ta' direttiva hija proposta li qed tiddaħħal eh, eh, f'ħidma li diġà qiegħda sseħħ U l-mira u koll hija illi naslu għall-armonizzazzjoni. Sa biex nwet u dan kollu, għalek rridu niddiskutu fl-imkien mal-parlamenti nazjonali tagħna għandna programmazzjoni aħna għandna konferenza tal-video mal-kollegi Franċiżi u se jkollna laqgħat ta' dan it-tip rridu nidu l-okkażjoni biex nitkellmu mal-kollegi tal-parlamenti nazzjonali biex nikkonvinċuhom dwar il-vantaġġi ta' din id-direttiva. Fl-istess waqt, biex infemuhom illi ftit huma il-proposti fid-direttivi illi eh, għaddew mingħajr bidla fil-Parlament u grazzi l-Shadow Reporters u jiena interessat ħafna fid-diskussjoni li se jkollna. Grazzi ħafna, Onorevoli Schwab. L-ewwel minna ħatijaj xi punti. Aħna bħalissa qegħdin nikkonfermaw il detalji teknoloġiċi għall-appuntament ta' tini ta' Deċembru. Iżda nittama li konna l-iskampju ta' femiet tal-video fu, fil-konferenza video ma' l-kollegi franċiża. Din hija xaġa importanti ħafna u kif inti indikajt indikajt għandna l-Parlament eh, tar-Renju Unit ukoll jixtieq jaqsam magħna xi sejbiet tiegħu. Bħalissa għandna 23 ta' frar bħala data għat-tieni smieħ dak dik hija data pjanata għal laqa usa ma' rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Ma lista naddi l-kelma li shadow Reporters. Lista hija miftuħa għal dawk kollha li jixtiequ jitkellmu. Issa għandi Signora Gebhardt, Sur Rushford u Sur Trenta Filidis, fos l-oħrajn, jekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jingħaqad fil-lista għajduli, mela, il-kollega jekk joġa bassa. Grazzi ħafna, President. Eh, grazzi l sur Schwab għal din l-introduzzjoni. U din edha Torina illi għad fadlinna numru ta' problemi u d-dimna. U għalek nirringrazzjak l-ewenet tal-li inti i-provajt t-spandi l-iskeda ta' zmin biex bekk nkunu nistaw nanalizzaw fid-dettal il-problemi li għanna d-dimna u fejn għanna elementi pozittivi għalix dawn ukoll irridu ntuhom l-attenzjoni u x'tipi ta' tweġibit nistaw aħna niproduċu f'dawn l-oqsma. Iva, dan huwa dokument kumpless ħafna u meta aħna analizzaw fid-dettal irridu niddebattu l-ambitu u id-definizzjonijiet u nasu ftit aktar dwarhom għaliex iva dan huwa ambitu wiesa ħafna. Pereżempju, meta niġu servizzi finanzjarji dawn jaqgħu fih dan l-ambitu u s-servizzi soċjali dawn ukoll jekk dawn mhumiex koperti mid-direttiva tas-servizzi jew ma esklużi, eh, x'inhi allura ma relazzjoni bejn dawn eh, iż-żewġ elementi. Mbagħad għandna s-servizzi tat trasport, kollu ma servizzi bażikament li u jiġu trattati b'mod vertikali bil-leġislazzjoni eżistenti iżda għandhom rabta u għalhekk irridu naraw kif dawn ukoll se jietlu fih dan, dan l-ambitu, dan irid jiġi kjarifikat mod ċar. Iġbek ma nabbozzawx din id-direttiva ta' konsumaturi mbagħad wara nindunaw li għandna nuqqas ta' ċertezza li x'ħadd ma jaf li ma direttiva tapplika għas servizzi. Definitivament din hija xi ħaġa li dun qisu. Oh, Għatfad li ħafna xogħol xi jsir intom irreferejtu kol artiklu 2.5 kif ukoll 2.12. Nżid ukoll 2.13 wkoll bħala problema u hemm smoħra wkoll rridu nidiskutu f'aktar dettall. Dak li huwa importanti wkoll huma l-irkanti pubbliċi li ebay ma tistax sempliċiment tajt għal konsumaturi dan huwa l-e-commerce għaliex nafu mhumiex biss il-konsumaturi, ċittadini privati li jixtru prodotti eh, libe, anki kumpaniji. Ma rridux niftħu il-bibin lilhom il-dawn biex huma mbagħad jaħarbu mid mirjiet tagħhom tal-ħarsin tal-konsumaturi billi jużaw l u allura rridu naħsbu dwar kif aħna se nittrattaw dan l-aspett. Din hija importanti ħafna. Jeħtieġ ukoll illi inqisu mill-qrib u dan se jsir il-qudiem il-prattiċi zlejali ta' kummerċ eh, dan huwa suġġett li jina qed naħdem fuq bħalissa u li naħdem fuq dan il-punt u rridu nqisu wkoll kif ċerti servizzi u senġelura għal servizzi finanzjari issa fil-fatt jorbtu mal-direttiva tal-ħarsin, anzi, direttiva tal-Consumer Credit. Għalix, jekk aħna jekk aħna ktibna din il- din il-din id-direttiva referejna għall 2075.000 pala medja, xieġri mbaċek ikonna um, ehm, kazijiet li kunu inqas fin-numru tagħhom, pereżempju inqas minn 200, allora rridu naraw kif il-leġislazzjoni dan il-każ se jaħdem għaliex imbagħad għandna ħafna iktar problemi bħalissa, partikolarment fost iż-żaża, għaliex dawn qegħdin eh, jiġu offerti ehm, servizzi tal-bank permezz tal-internet u dawn qegħdin jaqgħu f'nases ta' self u dan kollu jista' jwassal għal problemi serji u għalhekk huwa importanti li nħarsu z-zaza minn dawn it-tipi ta' eh, stedinit u allura irridu naħdmu ħafna fuq dan il-qasam u aħna diġa deċidejna fil-kumitat tagħna illi se nanalizzaw mod partikolari dan il-qasam. Iżda ovvjament da kollu huwa importanti fi direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Issa, artiklu 4. Intom ma tidux tiddiskutu dan għal-issa, zdejna nħoss li għanna namlu dan, għalix skont it-tweġiba tagħna l-artiklu 4, din numbat se taffetwa l-artikli kollha l-oħra u allura nħoss li din il-kwistjoni hija waħda ewlenija li rridu nsibu soluzzjoni għalija qabel xejn, irridu armonizzazzjoni sħiħa jew le. se naqra artiklu 4 l-istati membri ma jistax jiddevjaw minn dawn id-dispożizzjonijiet jew jintroduċu regoli nazzjonali li jiddevjaw minn dawn u bat it-tieni sentenza mhijiex tant importanti għaliex din hija valida u parti mit-trattat. Xorta waħda. Hawnhekk qegħdin ngħidu li dan huwa validu għal eh, dispożizzjonijiet aktar flessibbli jew livelli differenti ta' ħarsin ta' konsumatur. Allura l organizzazzjoni minima fl-Unjoni Ewropea diġa eliminat dispozizjonijiet eh, dispożizzjonijiet aktar flessibbli għaliex qiegħed imbagħad ineħħi dan il-livell massimu iżda aħna rridu xorta rridu saqsu lil nfusna. Nistati membri jistaw imurru li l minn dan kollu jekk ikonna armonizzazzjoni sħiħa għaliex dak li waċar huwa u qatt mhux se nkunu nistgħu nikkjaraw niċċaraw dan il-punt hawnhekk din id-direttiva illi il-prodotti u s-servizzi u dan ukoll naraw eh, fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet għandna dawn l-innovazzjonijiet ħirġin il-ħin kollu jibbombardjawna u il-liġijiet eh, jisom tfasslu fl-imkien mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u hemm tweġibiet li jiġu minnaħa tal-istati membri. Issa jekk aħna rridu organizzazzjoni sħiħa, allura aħna se niċċaħdu minn dan il-mekkanizmu fih dan l-Unjoni Ewropea. Allura nsaqsu lil nfusna jekk irridux eh, jekk li dan iseħ, aħna ma nixtiequx li dawn jinqataw mill-proċess. U allura għalhekk irridu niddiskutu artiklu 4, kapitlu 2 Mela għanna direttiva ta' konsumaturi, għonek referenza ovvjament li konna u tarif, dan mbagħad jista' tkun ħaġa ħażina, iżda għandna bżonn it-tarif. Ma sax nitkellmu biss dwar konsumaturi li huma eh, kapaċi, dawn jistgħu jieħdu terġu deċiżjonijiet jekk ikollhom it-tarif. It-tarif meħtieġ wara kollox. U Għalhekk iridu nagħtu it-tarif meħtieġ huma jiridu jwettqu xi transazzjonijiet biex bekk ikunu jafu x'qed isir kollum settur. Kapitu tlita, servizzi bib minn bib għal-bib, u dritt tal-irtirar, daħna diġa tkellimna. Ma nsan nitfall fi punti kollha, ma punt wieħed ix nitkellem dwaru li huwa artiklu 13. Il-naqs informazzjoni dwar id-dritt għall-irtirar. Iġviri jekk hemm ksur ta' artiklu 39 jew xinu jekk dak li kumu mhuwiex informat dwar id dritti li jirtira hemm dan il-perdu ta' tliet xhur wara li l-att ikun seħ. Issa din tkun problema taħt liġi Ġermaniża x'taħt leġiżlazzjoni tagħna inti tibda aħna naxar biss għandna, imma inti tibda tod dak ix-xar għad-dritt tal-irtirar, la darba dik il-persuna diġa tkun għanna inatad dik l-informazzjoni. Ġifiri, jekk għandek nuqqas informazzjoni li l-konsumatur, mbagħad il-dritt tal-irtirar ma jispiċaqat. U dan huwa dan huwa restrizzjoni kbira għall-inqas il ġermanja insomma dan ikun pass lura. Għalina, ma nafx kif ħanispjega liċ-ċittadini tiegħi di. Jikiku jiena ħanivvota favur dan it-tip ta' sistema. Nridu naħsbu dwar il-konsekwenzi ta' dak l-artikolu. Għax mux nitkelmu dwas bis dwar l-ammont ta' zmin li għandhom dan huwa perdu itwal mill fil-liġi ġermaniza bħalissa, ġveri din tiderja pozittiva forsi, ma l-ewel daqatajn iżda imbaddit la tlaċur meta nibdew noddu għom. Dan huwa kollu iktar restret, għalek din hija dan huwa Deteriorament meta mqablin mal-leġijiet li għandna hemm ħafna iktar eżempju ħra nista' nsemmi, imma ovvjament eh, tħalli ħin għal ħaddieħor biex jitkellem. Allura nerġa' lura diskussjoni b'iktar dettali iktar il-qoddim u forsi mbagħad induru artiklu artiklu mbagħad nkun nista' ntellem dwar il-punti varji. Okay, well thank you uh, very much Mrs. Gephardt and I think um, I mean the fact that il fat li aħna issa qed nitkellmu dwar dan id dettall kompless hija ġustifika biex ikollok eh, iktar ikollna iktar ħin xinqattaw fuqha naf li xur xwabi eh, għatta ħafna żmien ma' reporters fuq il-bicċa ta' xogħol u don huwa biss il-bidu ħagħna biżejjed jien il dan issa rox fuq. Grazzi, grazzi l-rapporter tal-li daħluna f'dan l-istadju bikri tal-konsultazzjonijiet fil-ġbir tal-bozza l-opinjoni u grazzi tal-li jattiliva għanna bżon iktar żmien sabiex inħarsu ftit lejn id-dettalji ta' direttiva. Iżda, jiena nasab kifet tajjeb, tajjeb illi ma nitilfux l-għanijiet tana, ma nistawx numa l-għanijiet tana ta' direttiva. Għannin għannin tijom prioritajiet, l għanet rridu nisimplifikawom, għat rridu nsaħħu il-fiduċa tal-konsumaturi u um, rridu innaqsu il-nuqqas il ta' azzjoni minnaħa tal-negozjanti ġaqsam ma' kummerċ transkonfinali u fl-opinjoni tijaj jridu wkoll ikun qafas illi huwa adattat għal dinja fit-tranzizzjoni fejn il-problemi tal-konsumaturu id-din jinbidlu kull ma jmur. U għalek it nisħafu dawn l-anijiet, għax tajab illi zomu u d-majnejna, narrid narfu illi meta dan jidħol fis-seħ, dan ħajġudikawna fuq dan il-għanijiet, jek għanna ħanaħarġu bċaħġa li tikkomplika l-ħajja, flok il-kontra, nusta taħdem. Jek ħanoħol u iktar suspett fost il-konsumaturi, iktar minni fiduċa, mish taħdem. Irridu nżommom u d-majnejna daw. Jiena konvint fuq sewċ affarijiet. B'dak li xaqsam il-bili li saw naslu fuq. Naslu għalih Aħna nasbu naqblu direttiva issa jkollha xi tibta tissira biss jekk eh, tkun ta' vantaġġ kemm għall konsumatur kif ukoll għan-negozji. It-tnejn li dun ikkonsidrawhom meta nqisu it-kabbir ekonomiku kif ukoll il-benesseri eh, tal-ċittadini, tal-konsumaturi. U direttiva li hija tant importanti fil-ħajja ta' kuljum bħalma hija din għal mijiet ta' miljuni ta' Ewropej aħna irridu namlu kull ma nistaw sabiex nappoġġaw tekst aħari sot. Dan irrid ikun wiesa kemm jista' jkun. U għalhekk aħna jiena nikkonferma l-iva vera għandna bżonn iktar ħin hawnhekk. Għaliex jekk inqisu l-qagħda attwali kif qalu ħadd ieħor qabli għandi dubi gbar dwar ċerti dispożizzjonijiet f'dan it-tekst bħalissa bħalma qal is-Sur Schwab, is-Sinjura Kirkpard. Jien ser nitkellem biss dwar xi dettalji tal-ewwel tet kapitli għax dawn huma l-kapitli li ħan qegħdin naħdmu fuqhom illum. L-ewwel kapitlu li jitratta l-tifsira u l-ambitu. Ma jħarsu lejn l-ambitu l-ewwel. Għandna bżonn nagħmlu sforz ndaqqas meta niġu għal biex nfissru l-ambitu. Jiena ftit ilu tkellit ma ċertu imma l-industrija tal-assigurazzjoni li ma setawx għax ilhom ilhom jaraw għadi ma setawx jidentifikaw li ma partija tikkoprihom din direttiva u li ma le. Għana rejna realizzaw kollegi li jekk aħna maħniex ta' nkunu ċari fl-ambitu u ma t-istessin rridu armonizazzjoni sħiħa, ser nispeċċaw. Il-ħin kollu eh, il-qorti fuq għadi u ħajkun u l-imħalfin isħaj jispiċaw jiddeċidu kif għanda s-applika fejn u xfatta u dinja ovvjament ċaġir għanna ma nixtuqx naraw. Jekk se nerġa' lura li għedin minna uftu ieħor, jekk għandna armonizazzjoni sħiħa, approċċ armonizazzjoni sħiħa, aħna ma nistgħux ikonna għambizu huwa pittost vag Issa fuq artiklu 4. Iva, xfur pab, għaw għalridu naħsbu sew dwar din, sinjor Gebhardt illi jekk ma nabdux eh, għaw namlu għazla unek mela il-mod kif fassal id-direttiva mus se jkun sot. Issa, minkejja li għandi jena riservi dwar l-armonizzazzjoni sħiħa, naħseb illi tkun ħastra li li kiku ma nistawx għana qas niksbu applikazzjoni minima fuq l-armonizzazzjoni massima. Għana fuq ħafna kważjonijiet tlabna li kunem dan din l-armonizzazzjoni mirrata massima. E, imma mela tal-xiex. Għana rnidu narfu illi aħna ma nistawx niksbu din it-tip ta' armonizzazzjoni fuq livell baxx. Nasab ħafna qas jaqblu fuq din. kun diffiċli illi innaqsu l-ħarsin tal-konsumatur veru fissat membri ma fl ħin jekk se nimmiraw fl iżejjed. Għan ispiċaw, man natux bizzejiet flessibilta meta jkun hemm problemi ġodda f'dak li għandu xaqsa ma l-ħarsin tal-konsumaturi li umu. U s-sistemi nazzjonali jkun jistaw jaddattaw għal dawn il-problemi ġodda ktar malajr għajru ktar mod iktar flessibli, għalek jekk aħna ħan nirrestrinġu ruħna għal armonizzazzjoni massima, aktar nkunna din inqarbu lejn regolament. Aħna qed kemm dwar ovvjament fid-dawl tal-Trattat tal-Lisbona tajjeb ħafna li dan jagħti iktar rwol il-Parlamenti Nazzjonali u jiena kontent ferm illi ħankun qegħdin nitkellmu magħhom ukoll f'naw ftit ieħor ma kħana nispaċew konna kważi regolament. Da mux huwa neċessarjament skont il-ħtiġa jew il rida li il-parlamenti nazzjonali inqarbuhom, mhix mhix eżattament l-istess ħaġa. Fuq it-tifsira fl-ewwel kapitlu. Minn ukoll diġà ndirizza di biċa. Xi sa ngħid dwar definizzjoni ta' konsumatur pereżempju? Hekk kif inhu imniżżel bħalissa. Il-tifsira hija pjuttost ehm, dejja hija miex miex miex wisa bizzejiet, forsi għanna wessawa biex indaħlu kol konsumi mħallat. kemm ġifiri li jott għal użu personali kif ukoll għal dak ta' negozju. Iżda il tifsira tal-xogħol issa hemm pereżempju minn jixxi prodotti tal-ID u jistaħ kemm għal użu personali dak kif ukoll għal uftiċċi sa kapitlu 2 mala mala fuq il-formar tal-konsumatur. Dinja diffiċli najt nejtin. Għax, għana rridu konna dan l-armonizzazzjoni massima forsi, ma. U tekst u uh, multisettorali. Kif jisekonna lista l-informazzjoni kolla illi se tapplika għal setturi kolla? Għajan iħdu zewċ xogħlijiet ta' servizzi illi huma huma normali ħafna. Hairdresser minnaħa u da min eh, l istuzzjonijiet li jihdoħsib l-anzjani. Per eżempju, dwar id-djar tal-anzjani, dawn huma indirizzati ħafna drabi għal persuni huma vulnerabbli li huma foqra. Kif kif ser nindefinixxu naraw li nagħtu l-istess ammont ta' informazzjoni li tiġi profduta li dawn iż-żewġ tipi ta' setturi kompletament differenti kapitlu 3 għandi xaġa simili xi ngħid dwar dan għax għandek artikli 9, 10 u 11 li serħu fuq artiklu 5 ħafna dwar il-beħ fuq distanza u il-kontratti mhux fuq il-post. Dawn l-artikoli, jekk aħna naħsbu pereżempju dwar il-Ġermanja, dwar Franza, dawn id-dispożizzjonijiet ser mhux se jħarsu daqskemm daqskemm skemet isir issa skam tisir sa fuq livell nazzjonali, għal pija tal-kapitlu aħna rridu noqogħdu attenti. Eh, rridu nkomplu nitħattu fuq dawn il-fatturi bir-reqqa u rridu nħarsu wkoll lejn il-proċess tal-emendi fejn kun jista' jtejjeb it-tekst. Iżda minkejja dana kollu jiena naħseb li għalna nkunu qegħdin nimiraw lejn armonizzazzjoni massima fuq l-artikoli wara artikli 11 ma nqas mhux għalihom kollha, ma xi ħafna minnhom, ma jridu diskutu dritt tal-irtirar il-mat kif dan nistaw nużaw nisfruttaw għall-aħjar, eccetera. Eh, U aħna tfadlina ħafna xogħol qudiemna jiena kuntenta sew eh, li eh, qegħdin nitkellmu issa fis-serjetà fid-dettal dwar affarijiet imma rridu fuqha bil ma napplikawha. Fil-verità, grazzi ħafna ta' kontribut tiegħek. Kollega, inti vera mill-ġabra mod eleganti ħafna meta inti trid li jridu ehm, Ammonizzazzjoni massima imma kizba eh, ta' applikazzjoni minima. Issa s-sutturi, fila diz u oħrajn ma nafxek Is-sur bila nishtiq jikkontribwixxi wkoll u mbagħad is-Sinjor Karstabil ukoll tixtieq titkellem. Nixtieq infakkar kollegi li jridu nibdew is fil tagħna fl nofs għax għandna ħafna kellima ġejjin għalhekk ħajkunnak ħafna opportunitajiet li wieħed eh, jitkellem għadda fuq dak li qal is-sur xwab, imma ma rridx naqsalkom fil-qasi, imma għanna ħafna kellima. Il-kellima li missin jura turunan, Iva, grazzi, grazzi tal-li tal-li tajtna eh, tal-li kellek ċans illi titkellem u inti tali u rajti li inti tixtieq kopra naħseb li dan huwa punta tluq tajja palina sa rigward kapitlu wieħed sa tlieta jien naħseb illi naħseb sa ċertu puntu l-iktar faċli, imma fl-istessin un hija diffiċli għax fissa tema t-ija, u jiena musan nikkommenta fid-dettall fuq l-artikoli differenti fil-proposta, iżda nixtieq nitkellem dwar xi prinċipi u konklużjonijiet ewlenina li naħseb li huwa essenzjali għalina li nkomplu nifukaw fuq l-isfond fuq il- bażi ta' informazzjoni fuq il-lan prinċipali. Aħna nilqaw din id-direttiva u aħna nappoġġaw il-lan ewlini li jisemmew qabli ġifiri li nkontribwixxu għal suq intern li jaħdem sew biex nikzbu livelloli ta' ħassim tal-konsumaturi li ħadd ma jista' jinnega. Iżda aħna nemnu wkoll illi din id-direttiva x'ma issuwix sew ċertu kontributi illi aħna ressaqna bħala l parlament kif ukoll bħala komitat u kif ukoll bil-partijiet interessati tul l-abbazzar f'ħafna każijiet ġie mwarrab. Jiena nittama illi dan nistgħu ntejbuh. Aħna fi prinċipju maħniex kontra l-armonizzazzjoni sħiħa, iżda aħna mħazbin dwar l-introduzzjoni tal-armonizzazzjoni sħiħa peress li mhuwiex ċar x'ser ikunu l-konsegwenzi għal konsumaturi f'kull stat membru. M'hemmx aġenzija, m'hemmx awtorità, m'hemmx stat membru illi jista' jagħti evalwazzjoni preċiża tal-konsekwenzi legali. Dan huwa tħassib kbir ħafna lina. Naseb illi wkoll ta' tħassib illi l-konsulenti legali tal-istati membri stess għandhom problema biex jinterpretaw eżatt kif din wieħed jista' jqarreb il-leġislazzjoni eh, nazzjonali kif ukoll tal-komunità eh, Kenna wkoll studju missur kunuko mill-Università ta' Unsterburg illi kienet eh, din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 Jiena kif qed ngħid naħseb li kikonna screen test ċertu qsma ċertu tifsiriet li jittejbu Hawnhekk iva nistgħu narmonizzaw ċertu affarijiet insaħħu leġizlazzjoni u nneħħu l-ambigwitajiet ta' kommerċ. Iżda xorta għadniex esperjenza varmonizzazzjoni sieħa f'dan il-qasam u naħseb illi importanti ferm illi insoktaw bil-mistoqsijiet tagħna bit-talba tagħna l-iktar informazzjoni biex nisħu fuq x'in ħajkunu l-konsegwenzi legali fuq fil-istati membru kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea qabel ma immexxu u partijek nixtieq insemmi wkoll l-isfond jew lan uh, li gwart il-żieda fil kummerċans konfinali li huwa raġun li raġun għet mill-2000 għalli xetna mill mistoqsija minn tijajt li nuqqas tal-manzazzjoni mux il-fattura u lini meta nħarsu lejn il kummerċans konfinali. pal per eżempju, il-barometer, l barometer tal-2008 wera illi 71% tal-kumpaniji jgħidu illi armonizzazzjoni eh, miżjuda smussa jkolla jkollha jew kollha ftit effett fuq l-ammont ta' beħ transkonfinali. Ġifir nuqqas ta' profi ta' kif din id-direttiva fil-verità qiegħda ttejjeb il il-fiduċi tal-konsumatur u għet teġġeċ il-beħ transkonfinali. Din id-direttiva hija msejsa fuq suppozizjonijiet u naħseb illi il-lingwaġġ u il-xkil kulturali u kol għanna nħarsu li għam iktar bil-reqqa. U kol naħseb illi naf li ma nix bizzet hi nix nejt malaj malaj biex nalaq narfu illi il-ħtieġa illi konsumatur illi illi illi kunem aħna aħna xettiċi dwar ċertu punti. Dan id-direttiva miex imħejja sew. Aħna um, ħazbin ftit dwar l-impat, aħna ħazbin ukoll dwar fatt li ċertu armendazzjoni sħiħa ħadd dajja fi dritt tal-konsumatur, importanti ħafna li dan ma jseħx, ma jkunx hemm il-ġittijiet tagħhom jiġu minati u kif ukoll il nasabu li din tip ta' armonizzazzjoni mhux se jżid il-kummerċ eh, transkonfinalu jekk dan ħajkun il-każ iva aħna lesti li ninħarsu li hemm rridu nkun naraw il-provi l-ewwel. U għalek aħna ma nistawx nirrakkomandaw illi nsoktaw bil-proċess detal qabel ma jkun din informazzjoni. Ġaħna para komitat aħna rridu inkomplu nitolbu għal din il-bażi leġislattiva soda l-ewwel għaliex ma jkunx tajjeb ma namlux sew jekk qegħdin naħbu fuq xi ħaġa li qasna fuq x'inhi l-bażi leġislattiva tagħhom mingħajr ma nkunu nafu x'inhu l-konsegwenzi tagħha ġifieri nappella l kulħadd biex jkomplu jafsu uh, fuq daw l-affarijiet biex bekk l-ewwel ikonna bażi soda li fuq mbagħad nkunu nistgħu nibnu l-leġislazzjoni meħtieġa. Għazzi tal-approċ strategiku ċartijak, nisċinajt li aħna dejn bil-proċess ta' li nġbru l-informazzjoni nipruvaw nifmu qabel elezzjoni, qabel elezzjoni, u dan kollu għad-dokumentat, jgħaf fil-fatti ta' tħarsu lejn il-rapport ta' Sunjura McCartney, daġem l informazzjoni, mek il-segretarju mħafna data il-fajġ, bieġin għadu attenti li ma namlux xol doppju, imma xorta jivan għabżon informazzjoni, iktar informazzjoni u naf li rapport tal-ħajja dan u ħajnkom nimxi fid-direzzjoni jente qed tissuġġerixxi. Is-Sinjur Tranta Filitis issa. Grazzi. Grazzi Andre, grazzi President, grazzi Sur Xvab ta' din il-prezentazzjoni illi illi ħarset l-opinjoniet ta' kulħadd, qisat l-opinjoniet ta' kulħadd u ta' gruppi politiċi kollha issa f'dan l-istadju aħna nixtuqux nieħdu pożizzjonijiet nixdix nieħdu pożizzjoni fuq l-ewwel tliet kapitli u nixti nitkellem fuq il-punti fejn aħna ma naqblux fuqhom biex imbagħad nippruvaw insibu pożizzjoni wieħed nistgħu aħna nistgħu naċċettaw. Fuq il-kapitlu wieħed li jitkellem dwar il-tifsiriet fil-kamp dak nixaqsam il-kamp ta' implikazzjoni nirreferi għal tliet punti. Il-armonizzazzjoni sħiħa hija ta' twassal għal ħars, nuqqas ta' ħarsin ta' konsumatur, għaliex neħi l-istati membri il-possibilta illi jihdu miżuri illi ikunu jistaw eh, jistaw jistaw jikġildu il-djufijiet eh, u l-problemi li jinqallaw. Anki F'dak li għandu xaqsam li għalet il-Komissjoni u Stati Membri, aħna nasbu li bl-applikazzjoni ta' amministrazzjoni stħiħa, dawk illi ħaj dak li benefikaw ma biex dawk il-kumpaniji. Minajr ma dan huwa għama ikun marbut ma tnaqqis fl-ispejjeż għal konsumaturi. Għal kapitlu 2 f'dak nxaqsam l-informazzjoni tal-konsumatur, Aħna mħasbin dwar dak kendu xaqsam il-formazzjoni fuq il-prezzijiet. Aħna nħasbu li il-konsumatur l-ewwel irridu jkunu jafu x'inhu l-prezz u l pizijiet li jista' jġarbu daw u mbagħad rigward dan il-dawn il-piżijiet dawn għandhom jiġu mniżlin mod analitiku u ċar biex aħna ma nitqux bil-ċittadin. Eh, u bil-prodotti li jixtri. E, f'kapitlu 3 f'dak inġaqsam ma' perdu ta' ritirar għal korrat tratti li l-in mill-kumpanijiet, nitkellem dwar artiklu 14 illi jirreferi għal dritt tal konsumatur illi ikun informat mir-rida tiegħu u illi jekk irid ikun jista' jirtira mill-kuntratt u dwar meta nibdew noddu dan il-periodu, meta jibda jod dan il-periodu tal-irtirar, il-biddu tijaw dan il-periodu tal-irtirar irrit jibda jod minn meta dil-persuna tirċivi il-prodott u mux meta dil-persuna tirċivi l-ordni għal-prodott. Issa rigward il-kontenut, il-kontenut ma jaqbilx ma t-titlu għawnek, il-titlu il kontenut ma jaqbilx ma titlu għawnek il titlu il ma t titlu għawnek il titlu Ju indika illi l-ħarsin tal-konsumatur mux ma jistax jimponi fuq l-interessi tal-kumpaniji meta fl-istess ħin minnaħa l-oħra dak li aħna interessana u għalin wessaw il-kamp tal-ħarsin tal-konsumatur mux tal-azjendi, grazzi. Uh, grazzi, signor Grazzi Bilsa. Grazzi, signora Cher. Jina naqbel U nifhem ħafna mitħassib li semmew xi kollega xi kollegi speċjalment is-sur xweb dwar il-kemm kompless dan kollu u nibżonn li għandna bżonn aktar żmien. Iżda fl-istessin fuq l-armizzazzjoni sieħ nixtieq ngħid għandna bżonn nżommu din l-ambizzjoni. Ma nistgħux innaqsu standards, irridu nżommu dan lan dan lan li għandna. Umbat mbagħad nitkellmu dwar il-problemi pass pass, problema problema hekk fi umu, kunu realistiċi Aħna ma jistax ninsew l-armonizzazzjoni iżżid il-kompetizzjoni tiffaċilita l-kummerċ, tina iktar trasparenza. Hija sitwazzjoni fejn kullħat se joħroġ rebbieħ kemm il-negozjati kemm ukoll eh, kemm il-negozji kif ukoll il-konsumaturi. Jina jina jina nmexxi kumpanija żgħira, eh, kumpanija żgħar madwar l-Ewropa u jina jina u koll naħseb li jiva nirridu nil-taqaw ma l-konsumatur fuq dil kwistjoni tal-fiduċa. Kien hemm tkellem dwar il-fiduċa, għandna bżonn nibnu il-fiduċa billi nkunu ċari. Huwa ovvju għal min bħali għandu kumpaniji illi huwa ovvju li eh, għal min għandu dawn miljuni tal kumpaniji madwar l-Ewropi, l-Ewropa illi fermentazzjoni twassal għal spejjes. Jiena xeqni ngħid il-kollega tiegħi li minkejja li jiena naqbel mal-ħassib tagħha, iż-Svezja ċertu qasma li għandha standards jien ħafna ta' ħarsin ta' konsumaturi hija esta illi tisagrifika ftit minnu. Għaliex aħna ma nistawx, ma narawx bħala xi ħaġa li qed inċedu, aħna naħsbuha narawha mod ieħor, aħna narawha bħala xi ħaġa fl mill-aħħar se jkun ta' benefiċċju għall-konsumatur. Jekk inti għandek leġiżlazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea, inti tkun tista' ikollok kampanja ta' madwar l-informazzjoni, ta' madwar l-Europa fuq l-informazzjoni tati mbagħad it-trasparenza, iċ-ċarezza illi aħna irridu fl-aħħar mill-aħħar iva, nabżon iktar zmin, aħna rridu għandna bżonn iktar informazzjoni, maħna għedna unek biex dan fl-aħħar mill-aħħar isarraf riżultati mhux minn hawn sentej oħra, nisperaw. Uh, everybody for some great Nixtieq nirringrazzja kolħat tal-kontributi sirja li kellna, anke l-rapporter u għalhekk nilqa l-Sinjura Miner biex tamel xie kommenti ma tantx fadlenna ħin iżda konna opportunità li nagħmlu dan. Ma nafx jekk il-kollega jixtieq xi jitkellem, forsi nista' ntuħ minuta u mbagħad inwasslu lura għal konklużjoni min naħa tas-Sur Xwab. Jekk iġobkom. Grazzi, President. Ħana prova nżomm kemm jista' jkun fil-qosor. Ħana nagħmel xi kummenti preliminari, mhux ħanqod nidħol fid-dettall għal punt li għamil fl-axar laqa, iżda fil-rigward li għallet il-Sinjura Korazza, fl-opinjoni tagħna l-amministrazzjoni sħiħa twassal għal situazzjoni li tista' tibbenefika l kulħadd. Għandna bżonna leġislazzjoni u din tenni s-sur Rochefort, u aħna nemnu li l-armonizzazzjoni sħiħa hija l-unika approċċ li fl-istess ħin tagħmel tajjeb għal negozju għal konsumaturi Twassal għal setta regoli li jaħdmu b'mod transkonfinali madwar l-Ewropa u jiggarantixxu lil konsumaturi li kollhom l-istess livell ta' protezzjoni. Jixtru minn fejn jixtru u jekk jixtrux ġo ħanut jew inkella online. Il-kwotazzjoni li kwotat is-Sinjura Turunen mis-Sinjura professur Xurtenox ta' bilħaq Eh, xeddaw l ikra fuq l-armonizzazzjoni sħiħa. Iżda qiegħed barra mill-kuntest għax ir-referenza li għamlet għandha x'taqsam l-armonizzazzjoni sħiħa eżawstiva u mhux l-armonizzazzjoni sħiħa li tiġi ġimmirata u li qed nippruvaw waslu aħna minn naħta l-Kummissjoni. Fl-opinjoni tagħna rridu naraw li ma jkunx hemm eh, tnaqqis fil-livell ta' ta' ħarsien u dan diskutajnih mal-partijiet kollha interessati qabel derressaqnija il-proposta. Aħna nafu li mizmuma mitrattati sabiex nkun nistgħu niżguraw livell għoli ta' ħarsin u aħna lek nibqgħu tal-opinjoni li livell ta' ħarsin fiħdan l-Unjoni Ewropea bħala sħiħa ħat iżdied permezz ta' din il-proposta u mhux tonqos. Iva u għamennu koll mbagħad li l-effett għall-armonizzazzjoni sħiħa hija li ċertu stati membri ħajkunu mitluba li għamlu ċertu amendi ta' ċertu aspetti fir rigward il-leġizlazzjoni tal-konsumaturi tagħhom eżistenti. Iżda l-koll nemnu li l-livell li jittieħed fis-27 stat membru ħajjola fir rigward il-ħarsin tal-konsumatur. Bosta drabi eh, smajna li aħna lesti nikkonsidraw konsidraw fejn u kif fejn hemm bżonn din il-livell ta' protezzjoni tista' tiġi emendata. Hemm diġà punti fil-proposta u issa nistgħu naraw fejn huwa l-aktar livell adattat. Fil-rigward il-komplessità mbagħad, jiena ma naħsibx li mhux se taqblu miegħi li din il-proposta hija waħda komplessa. Madana kollu nemmen li huwa li ngħidu li kienet proposta li għaddiet minn numru kbir ta' proċessi ta' konsultazzjoni, evalwazzjoni tal-impatt dettaljat ferm u xi ħaġa li mhux tas-soltu hija li minn mindu ġiet mresqa ġiet soġġetta għal numru kbir ta' espożizzjonijiet u spjegazzjonijiet mill-Kummissjoni. L-impatt regolatorju pereżempju u sakemm din ħajkollha impatt fuq ir-regoli eżistenti u l-leġiżlazzjoni tal-Istati membri din li ressaqna l-komitat hija li xi ħaġa li normalment l-istati membri jkunu mitluba li evalwaw bħala parti mill-proċess ta' implementazzjoni. Din hija xi ħaġa espliċita f'numru ta' direttivi, pereżempju, id-dispożizzjoni dwar l-screening, pereżempju. eżempju il-fatt li servizzi tal-Kommissjoni għamel sforz biex nwaslu għal din l-evalwazzjoni ta' tibdiliet meħtieġa mill-leġiżlazzjoni nazzjonali turi li aħna qed nagħmlu xogħol siwi li lil minn dak tal-Kunsill u għalhekk juri l-impentana f'dan ir-rigward u turi wkoll il-kumplessità tal-proposta tagħna. Fir-rigward l-istimulu tal-negozju tal-kummerċ transkonfinali nixtieq mur kontra dak li qalet il-kollega. Fl-evalwazzjoni tal-impatt aħna kwotajna ċifri mill-studju tal-Eurobarometer tal-2008. Il-fatt li hemm 27 reġim legali differenti li applikaw għal kuntratti tal-konsumaturi fil-kommerċ mhuwiex l-unika ostaklu. Dawn huma rilevanti ma dan kollu fl-istess ħin hemm affarijiet li nistgħu nkollna influenza dwarhom bħala leġislaturi. Aħna nemnu li l-frammentazzjoni legali hija kawża eh, primarja inċentiv li jmur kontra il-konsumaturi. U għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna. Iċ-ċifri għalhekk huma li fl-2008 dawk il-kummerċanti li ma jibbijawx li l mill-konfini Nerim il-frontieri, jiġifieri 75% tal-kummerċ, nofsom indikawna li ser jagħmlu kummerċ transkonfinali kun hemm armonizzazzjoni tar-regoli. Ġifieri minn dawk li ma, ma, ma jużawx dat tip ta' bih għan inqas nofshom huma lesti li li lil in il-kummerċ tagħhom jekk ikun hemm leġiżlazzjoni armonizzata. Minn studju reċenti sibna wkoll li kważi aktar minn sitta minn għaxar tranzazzjonijiet minn min, eh, konsumaturi fallow minħabba li ma kienx hemm beħ transkonfinali u lekk hemm benefiċċju opportunità għan negozjanti biex ikun jistgħu jagħmlu espansjoni tas-suq tagħhom biex isibu aktar konsumaturi u hija opportunità kbira wkoll għall-konsumaturi għax l-studju wera li f'ħafna każi anke jekk tinkludi l-ispejjeż addizzjonali ta' konsenna jista' iwassal xorta waħda l frankar min-naħa tal-konsumaturi u għalhekk nemmen li r-rimarki ġenerali biex nwassal mbagħad tal-kummenti speċifiċi li tqajmu mir-rapporters u nara fix-xogħol siwi li diġà seħħ fil-prezentazzjoni nazjali tal-lum l-ewwel net l-inklużjoni ta' servizzi. Din mhix xi ħaġa li hija ġdida għal din il-proposta. Is-servizzi huma diġà inklużi fil-direttiva tal- eh, termini tal kuntratt kif ukoll għal bejħ mhux fuq il-post u għalhekk hija tisħiħ tal-lakija eżistenti u bħalma qed naraw minn każijiet li qed jispiċċaw qudiem il-qorti il-kuntratti transkonfinali għas servizzi speċjalment fis-settur tat-turiżmu huma eh, komuni u għalhekk eh, kieku kellna neħu servizzi kollha flimkien li ħatimmina l-impatt tal-proposta tagħna. Id-definizzjoni tal-prodott fl-artiklu 2 paragrafu 12 għal darba oħra hija l-istess għad-definizzjoni tal-prattiċi li qegħdin nibnu flaki eżistenti l-irkanti mbagħad li sir Schwab u s-Sinjura Gebhardt tkellmu dwarhom. Din hija kwistjoni diffiċli ħafna u naf li stati membri differenti għandhom eh, tarif differenti dwar x'inhu huwa ġust u x'mhuwiex ġust. Jekk għandux ikun hemm ħarsin tal-konsumatur li jerbaħ l-offerta jew jekk għandux ikun hemm ħarsin tal-konsumaturi li jitilfu mill-irkant. U dan għalhekk wassal għal preġudizzju ħafna drabi jekk ma jkunx hemm revoka. Naħseb li jażla diffiċli li rridu nagħmlu aħna morna fuq naħa waħda iżda nistgħu niftu dibattitu magħkom biex naraw jekk konniex ġusti fid-deċiżjoni tagħna. Fuq l-informazzjoni mbagħad naħseb li hija diffiċli ħafna ninsibu bilanċ naqblu li informazzjoni zejda ma twassal għall-ebda informazzjoni nistgħu nitkellmu li unajdu li jekkux xir għal-proposti tagħna ħadd nota li kien hemm tħassib minn raħat tar-rapporter li ċertu gazzetti pereżempju jistgħu jinbijaw mhux fuq il-post fil-rigward imbagħad is-servizzi finanzjari ħanaddi il kelma lill kollega tiegħi biex ikun jista' jelabora fuq dan il-punt komplikat. Id-dritt għall irtirar Meta jibda dan il-ħin din kienet kwistjoni li daħlet għad direttiva ta' timeshare naf li tradizzjoni Awstrijakka u Ġermaniża hija li meta jkun hemm nuqqas ta' informazzjoni xirqa dritt ta' revoka, meta jkun hemm ħin li jmur li lin mill-drittijiet tal-konsumatur, dan japplika jekk ma jkunx hemm l-ebda korrezzjoni, iżda din mhix l-għażla li ħadna l-proposta u mhix dik li ġiet adottata fl-aħħar direttiva ta' timeshare. Aħna nħossu li l-artiklu 13 joħloq bilanċ bejn drittijiet ta' negozjant u drittijiet tal-konsumatur u għandha l-vantaġġ li toħloq grat aktar oli ta' ċertezza legali. Ta' l-artiklu 13 għandu x'jaqsam mal-drittijiet tal-irtirar u mhux l-irmedji oħra tal-konsumatur la darba mbagħad il-prodotti ikunu difettużi. Ikun hemm evidenza ta' dan. Il-punti l-oħrajn li naħseb li l-definizzjoni tal-konsumatur jekk għandix tapplika l-prodotti li jinxtraw kemm għal anijiet tal-konsumatur kif ukoll industrijali hemmhekk irridu naraw il-prattika eżistenti fejn ngħidu li għandha tkun lan dominanti li determina jekk kienx bejħa l-konsumaturi u bejħ industrijali u nkunu qed nagħmlu bilanċ importanti fir-rigward il-partijiet kontratwali differenti bejn il-konsumaturi u n-negozji. Fl-aħħar biex nwieġeb l-sur Filidis, il-kwistjoni tar-revoka u meta l-perjodu ta' revoka tal-irtirar jibda u differenza bejn il-kontratti fuq il-post u mhux fuq il-post. Fil-kontratti mhux fuq il-post, il-proposta tagħna hija li għandu jkun hemm perjodu ta' 14 il-ġurnata li għandha tibda mill-firma stess tal-kontratt dawn il-konsumaturi kollhom l-opportunità li jarraw il-prodotti u jagħmlu spezzjoni tagħhom biex ikun jafu x'qegħdin jixtru, jkollhom l-opportunità ta' spezzjoni u l-kwistjoni hija li nħarsuhom mill- Eh, pressjoni min-naħa tan-negozjant lejn il-konsumatur. Mbagħad fil-kontratti ta' negozju il-periodu ta' irtirar jibda meta l-konsumaturi kollhom eh, fidejhom il-prodott. U għalhekk dan eh, għandu item punta tħassib li wera l-kollega. Xtaqt nwieġeb mbagħad dwar l-applikazzjoni ta' servizzi finanzjari żdaħna d-dija l-kollega. Jiddispjaċini ġeki jgħid il-President. Naħseb li skadinna l-ħin u għax għanna punt ieħor fuq l agenda u għalhekk jekk tista' tibgħat il-kummenti lis sur Xvab kun nistgħu nimxu l-qoddim. Jiddispjaċini li kelli waqfek iżda għatfadlinna sessjoni sħiħa fuq dan il-punt. Tixtieq tagħmel eh, punti uħor, joħat t taddu għall-rapporter. Tajjeb wisq mela nistgħu intemmu għaw, forsi tittamel sommarju qabel ma nalqu dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi, President, ħan iprofa nżomm fil-qosor. Nishtiq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs, il-Kummissjoni u l-Kunsill għal kontributi tagħhom. Ma nix nagħti l-impressjoni li aħna qegħdin immorru favur biz dak li għandu xaqsam samma rapporter u shadow rapporters. Iżda nilqa il-fat li ħadd ma qal fid-dibattitu li f'pajjiżi huwa hekk u għalhekk ma tistax tkun differenti postiħor fl-Ewropa. Kenna l-impressjoni li kulħadd huwa lest li jaħdem mod kostruttiv u bi kritika dwar limija l-aħjar għażla għal konsumaturi fl-27 stat membru xinu huwa livell raġonevoli ta' ħarsin tal-konsumatur. U l-kritika għall-armonizzazzjoni sħiħa jekk hix ġustifikabbli jew le, nix nifukaw bżon nifukaw fuq l-oqsma kollha f'dan il-qasam, iżda nistgħu naraw li ċertu oqsma fejn il-prinċipju tal-armonizzazzjoni sħiħa fil-proposta tal-Kummissjoni tapplikax, iżda mbagħad meta naraw għal punti ta' ċarezza u l-dokument li nidejna naraw li l-armonizzazzjoni sħiħa twassal għal interazzjoni bejn l-armonizzazzjoni fuq il-level Ewropew kif ukoll l-nuqqas armonizzazzjoni fuq il-level nazzjonali. Jedna li ma nistgħux niksbuh dan fil-proposta u nittama li nistaw niksbu riżultat pożittiv fuq dan xaġoħra nishtiq najt hija li jiena favur is-suq waħdini jiena eh, nittama li d-direttiva tista' tgħin biex tkompli tejjeb is-suq waħdini. Grazzi, Andreas, u nixtieq nirringrazzja l kulħadd li għamel kontribut. Din hija proposta tas-sew importanti li rridu eh, tuwa l-pis meħtieġ Se waslu l-Assembleja Nazzjonali għax xogħol addizzjonali ħadd għamlu dispjaċini li kelli naqta l-klim lill rappreżentant tal kummissjoni iżda għandna ħin qasir biex nkun nistgħu nniedu il-punt li fuq l-aġenda li wkoll wassal il-punt li għandna nuqqas ta' informazzjoni dwaru. Issa ngħaddu għalhekk għal rapport ta' skorbor tas-suq għal-konsumaturi. Nilqa l-kollega dispjaċina ħajkolli pressakom pressakum l iżda fir rigward il-Shadow Rapporters naħseb li Sur Rochefort u jiena l-unika Shadow Rapporters li għedin prezenti u għalek il sugġermenti għaj Sur Rochefort F'din l-okkażjoni nixtieqek tintroduċi il-suġġett u anki l-skeda ta' ħin u mbagħad fis seba ta' Deċembru fil-laqgħa li jmiss nkunu nistgħu nistabilixxu ħin biex ikolna diskussjoni flimkien fuq dan il-punt. Għax irridu nibdew ismieħ fil-ħin għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Jekk is-sur Mejer jagħmel xi kummenti nistgħu nagħmlu dan, iżda jinixtieq li nispiċċaw sal-erba' u nofs jekk possibbli. Grazzi. Tack så mycket ordförande, kollegor. Grazzi, President, kollegi. Jiena dejjem għad f'dan il-komitat li rridu konsumaturi kuntenti u li jkunu mħarsa u dawn għandhom jaħdmu f'qafas tajjeb il-konsumaturi qed jesperimentaw dan is-suq waħdini fuq bażi ta' kuljum u għalhekk ħtiġijiet tal-konsumaturi għandhom ikunu l-bażi għall-istrateġiji kollha tas-suq waħdini u għalhekk irridu naħdmu sabiex insibu għodot u metodi ġodda sabiex insaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi u l-possibilitajiet tagħhom. Hemm twemmin li l-konsumaturi ma jgawdux il-vantaġġi kollha li jistgħu jgawdu bis-suq waħdini u għalhekk il-Kummissjoni u l-Parlament iddeċidew il li jipproduċu scoreboard annwali għas-suq waħdini marbut mal-konsumaturi stess. Forsi tiftakru jekk kontu hawnhekk li aħna trattajna dan il-suġġett tal-ewwel darba xi sena ilu. Kienet l-ewwel darba li aħna adottajna pożizzjoni fuq il-scoreboard tal-konsumaturi Tkellimna dwar l-indikaturi ta' prezzijiet u din hija waħda minn ħafna indikaturi u mhux fattur waħdini li determina s-suq waħdini mhux qed jaħdem Bisih, fit-28 ta' jannar din is-sena l-Kummissjoni produċiet it-tieni verżjoni ta' l-scoreboard u għal darboħra aħna analizzajna l-scoreboard tas suq tal-konsumaturi bl-istess kriteri bħall ewwel okkażjoni l ilmenti l-prezzijiet, is-sigurtà, etc. L-iktar riżultati interessanti kienu li in ġenerali il-konsumaturi ma anqas kuntenti bis-servizzi milli mill-prodotti. Il-problemi u l-anin huma l-enerġija, trasport u servizzi bankari. il scoreboard il-ġdid jurina li żieda fil-prezzijiet huma anqas foqsma fejn il-konsumaturi bidlu l-fornitur. U din mhux l-unika indikatura riżultati hija possibilità wkoll li jkun hemm lok fej nistaw nbidlu l-fornaturi dan huwa tajja l kompetizzjoni u għassu fejn konsumaturi li ma jkunux kontenti bil-fornituri u għalhekk jistgħu bidlu l-fornituri. Ir-riżultati juruna wkoll li m'għandniex eh, kummerċ elettroniku transkonfinali li huwa żviluppat sew fejn hemm konsumaturi li jixtru l-affarijiet minn fuq l-internet fl-2008 7% biss xtraw mod transkonfinali Ir-riżultat fuq l-scoreboard huwa li huwa punt li għadna rridu niżviluppaw bil-ħin. U għalhekk dan għandna nżommu f'moħħna meta nitrattaw bl-scoreboard f'dan il-kumitat. Għat m'għandniex data ta' kwalità għatem stati membri li għandhom diffikultajiet biex jiġbru l-informazzjoni u għalhekk m'għandniex metodu tajjeb għal komunikazzjoni mal-konsumaturi firx aktar wiesa u għalhekk nixtiequ niksbuh dan mill-aktar fis possibbli għad niħla ħar darba fejn il-konsumaturi għandhom ikunu informati dwar id-drittijiet tagħhom. Is-sena li għaddiet kellna titlu, iżdissa titlu imbidel, titlu għal-rapportu, issa għadin nitkellmu dwar il-proposta tal kummissjoni fuq il-reviżjoni tal leġizlazzjoni tal-konsumatur. U issa dan tajniħ l-isem tal-scoreboard tal-suq tal-konsumaturi li jagħti possibilitajiet biex inwessaw l-iskop tagħna l-ambitu tagħna iżda nifukaw b'mod fuq il-scoreboard tas-suq tal-konsumaturi. Nemmen li għanna nħarsu lejn l-applikazzjoni ta' regolamentazzjoni fuq il-ħarsin tal-korporazzjonijiet u tal-konsumaturi u nemmen li permezz tal twessiħ tal-ambitu din hija xi ħaġa li nistgħu nħarsu lejha. Jina grata għal kooperazzjoni li kellna ma' Shadow Reporters u kollegri oħrajn u nkomplu diskussjonijiet ta' nasa fit-tnejn ta' Vielen Dank erst Dezember ist vielleicht ein besseres Datum, aber wir werden sicherstellen, dass sie dann auch zur Verfügung stehen für eine voll. Flower ewwel ta' Deċembru jkun jum aħjar iżda eh, mbagħad ikonna ħin biżejjed biex naraw jekk hux ħammar fl-ewwel jottini ta' Deċembru. Is-Sur Mejer tixtieq tagħmel xi kummenti fuq il-punti li smajt sissa. Thank you if, uh, I may, Chairman. Uh...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 Doch, äh, Kanal 27. See, uh, go on, uh, Mr. Mann, let's see if we get some translation coming through. Nkomplu jgħid il-President. Grazzi, Iva, nilqaw il-deċizjoni tal-Kumitat biex niproduċu rapport fuq dan is-suġġett. Jekk teżaminaw il-linji gwida ta' Barroso, għall strategija tal-Kummissjoni li ġejja huwa ċar li l-monitoraġġ tas-suq ħajkollu rwol ewlieni fil-mandat tal-Kummissjoni li jmiss. Hemm impenn li l-Kummissarju ħajaħdmu l-Kummissjoni ħad b'mod aktar integrat, speċjalment fil-monitoraġġ tas-suq u hemm impenju oħrajn fit-test biex ikun hemm monitorat aħjar wara li nkunu smajna l-perspettiva tal-konsumaturi U għalhekk jekk ikonna l-interess tal-konsumatur li jkollu post lok fil-konsiderazzjonijiet ta' suq wahdini fl-scoreboard nemnu li dan huwa importanti ħafna. Palma qal rapporter għadu fi stadju bikri iżda rridu li jkun hemm progress u fil-fatt kien hemm progress bejn l-ewwel edizzjoni u t-tieni u għatem lok għal progress u fi stadju aktar il-qoddim nistantikom forsi x'informazzjoni fuq id-data ġdida li ħad tkun eh, preżenti s-sena d-dieħla magħna. Grazzi. Right, well thank you very much indeed. Just a couple of Grazzi, xiftit punti. Naħseb li s-suġġeriment tas-sur Jura ħedz li għandna nżidu l-ambitu tar-rapport biex nkun nistaw nħarsu li regolament tal-korporazzjoni hija prezentazzjoni siwja ħafna mill-Kummissjoni u naħseb li tista' taqbel ma' dan. Għal dawk li ma din huwa dokument tas-sew tajjeb li qed nitkellmu dwaru, il-membri kollha suppost għandhom dan kopja ta' dan id-dokument, huwa dokument tajjeb ħafna. Aħna nirrekmandaw fil-fatt jgħid il-President Il-Shadow Rapporters u Signora Head mbagħad ħajbdew ix-xogħol fuq dan id-dokument u nħarsu l-qudiem biex ikonna diskussjoni dwar dan id-darba li ġejja. Grazzi. Għalhekk, Sinjuri, nixtieq li konna pawza ta' ftit minuti qabel ma nkonna smieħ fuq il-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mbagħad nerġgħu nieħdu post hawn f'din il-kamra jkollna prezentazzjonijiet u għalhekk nerġaw nibdow is interessanti tagħna fi ftit minuti. Grazzi. Um, yeah, I'll check all of that.

Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer car... Euh, Wara nofsinari tajjeb, signori. Nistaw nibdew xolna, kull manna satajn u għanna ħafna xnamlu fis-sessjoni tagħna. L-ewwel net nilqakom il-koll kollegi kif ukoll il-mistiedna tagħna u l-Kummissjoni Ewropea mod partikolari nirringrazzja lil gruppi politiċi li huma wet eh, faslu dan il-grupp ta' riflessjoni b'membri minn kull grupp u niskuża ruħi għal eh, viċi President li kellu jitla kienet hemmhekk fisem l-IPP u dan il-grupp ta' riflessjoni kellu l-kompitu mill-koordinaturi biex jikkoordinaw attivitajiet tal ġejjini dwar is-suġġett ta' twetti ta' direttiva tal-2005. Din id-direttiva hija ta' sew importanti, mhux biss eh, biex jikonna il-ħelsin tal-moviment, il-servizzi u koll eh, importanti għal professjonisti fil ġejjini ġviri ġenerazzjoni kemm tal-preżent kif ukoll tal ġejjini u għalhekk. Illum nistgħu ngħidu li bekk għandna l-ewwel riflessjoni dwar dan is-suġġett. L-idea hija li nikkjarifikaw u nissemplifikaw ir-regoli biex nissimplifikaw il-moviment ħieles ta' professjonisti kwalifikati fih dan l-Unjoni Ewropea. Studju reċenti tal-Parlament Ewropew li ġi publikat u prezentat fil-Kumitat f'Settembru li għadda kien jisħaq mhux biss id-dewmin konsiderevoli li hemm fl-istati membri kollha fit-trasposizzjoni ta' direttiva, iżda wkoll numru kbir ta' problemi prattiċi li jkun hemm fil-proċess ta' twetti aktar kmini kont titkellem ma' persuna. Hija qalt li li fuq il-livell ta' tarif dwar il għandek nixtaqsam is-siti web ta' l-istati membri, it-tarif huwa differenti mis stat membru għal ieħor u f'xi każijiet website illi kontradixxi xi website ieħor u għalhekk ovvjament imbagħad ikun ħafna konfużjoni fost il-konsumaturi. U allura aħna ridna nkomplu diskussjoni tagħna fuq dan is-suġġett u għalhekk għandna numru ta' esperti biex niddiskutu l-qafas legali. Mod partikolari nixtiequ kjarifika dwar il-ħidma tal-leġiżlazzjoni l-identifikazzjoni ta' xkiel għal moviment ħieles jekk daw għadhom x'jeżistu u jekk hemm xi xkiel ġodda li nħolqu minħabba din it-trasposizzjoni differenzjata. Għalhekk jiena nilqa lil dawn is-sitt esperti li qegħdin fostna llum u li jaċċettaw li jiġu hawnhekk biex ikellmuna dwar dan is-suġġett. Ninsisti fuq il-fat li nżommu mal-ħin tagħna, l-ħin li huwa u tagħna, ġifiri kull persuna għandha 10 minuti. Bek naddi il-kelma li sinjura Lucia Mestre mill-Portugal se titkellem dwar il-punti nazzjonali ta' kontat, il sur Paul Philip mill-General Medical Council tar renju Unit l-autorità li ġestixxi il-proċess ta' rikonoxxament tal-professjonisti fil-qasam mediku u ġi flimkien ma' delegazzjoni għanna s-Sinjura McAllister Smith mill-Kunsil ta' Eccellenza, Council of Excellence, għanna xaħat u koll mill-residenti esterni u koll tal-istess konsil Għanna s-sirra Schubert u kol mill-istess konsil mediku. Sinjura Anna Holland. mill-Assoċjazzjoni Fitness to Practice. Grazzi ħafna tal intom ġejtu pala delegazzjoni. Umbat għanna Sinjur Sur Arno Metzler Associazzjoni Ġermaniża għal Professjonisti Hilsa se jaqsam l-esperjenzi tiegħu dwar id-direttiva Sur Filip Waters, Segretarju Ġenerali għal Federazzjoni Ewropea ta' Assoċjazzjonijiet Nazzjonali ta' Inġiniera u se jitkellem dwar l-esperjenzi differenti dwar l-arfin reċiproku. Mbagħad għandna Sur Michel de Blust, mill-Organizzazzjoni ta' Tour Operators se jitkellem dwar l-esperjenza fil-qasam tal-turizmu u mbagħad għandna s-sur Jens Björnevold mill-European Qualifications Framework, European Center for the Development of Vocational Training. Veri mis-sedifaw. U għalek, nibda billi nagħti l-kelma l-ewwel nett lill-kollegi tagħna nisa u nisimgħu l signora Lucia Mestre. Grazzi, President. U grazzi l vici President għal eh, dan il-komitat u grazzi ħafna għal din l-istedina sabiex jiena nkellimkom hawnhekk illum u kollegi oħrajn ukoll li se jitkellmu dwar din id-direttiva tal-2005-36 u l-esperjenza tiegħi fuq dan is-suġġett hija esperjenza li ta' 15-il sena issa. Nista' ngħidilkom kif eh, eh, dawn id-direttivi kif ġew applikati U xifisser allura dana kollu, xifisser dan eh, din id-direttiva u kif ħat iġi mwetqa fil-Portugal? Fil-Portugal aħna għamilna trasposizjoni ta' din id-direttiva permezz ta' għat wieħed legali, ġir proġett eh, legali wieħed biss. U għamek aħna anticipajna il- l-professjonijiet kollha u kien hemm rikonoxximent eh, awtomatiku u għalhekk għandna 15 il-direttiva, għandna tlieta ġenerali u 12 li huma awtomatiċi. U għalhekk fil-Portugal aħna antiċipajna kuntest partikolari u f'Marzu ta' l-2009 aħna wettaqna dan l-istadju. Issa ħajibda il-konsolidament u s-simplifikazzjoni ta' din il-fazi. Aħna għanna l-autoritajt kompetenti li fil-Portugal huma 35 għanna u koll 9 ministeri u għanna 135 professjoni u maħni għedin ninkludu specializzazzjoni mediċi u oħrajn għal dawn il-rikonoxximent automatiku u dan ifisser illi għanna simplifikazzjoni. Għalli iċ-ċittadin u l autoritajt kompetenti jistaw ikunu jafu eżattament li ma huma l-proċeduri, li huma il dokumenti meħtieġa għal rikonoxximent il-proċedura Kolla kemm hu e, hija proċedura li hija faċli minħabba l u Mbagħad għandna l-kuntatti mal-awtoritajiet kompetenti illi qabel ma lanqas kienu biss jafu l-xulxin. Għaliex qabel kellna komitati fejn dawn il-professjonijiet kienu jiġu diskussi. Issa, għal dak li għandu xaqsam il-professjoni, sistema ġenerali, kienu koordinaturi li kienu jikkonsidrawhom dawn f'Brussell. Jiena kont koordinatriċi tas-sistema tat-tieni sistema tal-rikonoxment ġenerali u din id-direttiva għandha l-mira lura illi tissemplifika id-direttivi kollha l-oħra u tintegrom fl-imkien f'direttiva waħda. U din id-direttiva u koll hija direttiva li tfasslet għaliex meta bdejna nitkellmu dwar dan ir-rikonoxximent awtomatiku ridna nqisu li ċerti każijiet anki l-awtoritajiet kompetenti bħal pereżempju anki fil-każ ta' Portugal huma eh, l-assoċjazzjoni tat-tobba, tal-infermiera, tal-farmaċisti, eċetera. Dawn iridu japplikaw xi proċeduri fil-qasam ta' settur ġenerali l-applikazzjoni ta' miżuri ta' kumpens u allura dawn familjarizzaw ruħom aktar mal-proċess biex jikkuntatjaw il-kollegi tagħhom tas-sistema ġenerali. Allura, hemm trasparenza aħjar u il dawn il-prassi tajba qegħdin jiġu skampjati bejn anki l isktati membri. U għaliex dan? Għaliex il-DG responsabli ta' suq intern ta' kommissjoni waqqaf eh, pjattaforma elettronika, proġett IMI, u din hija pjattaforma illi mbagħad ta' applikata għal eh, firxa wiesa ta' professjonijiet. U bekk għandna rikonoxximent ta' diversi professjonijiet u hemm u permezz ta' investigazzjonijiet, kikun hemm xi dubji dwar xi professjoni, e, f'mod faċli issa l-awtoritajiet grazzi għal din il-pjattaforma jistaw naqsu ix-xkil li qabel kienu diffiċli biex wieħed jellibhom għaliex ħadd ma kien jaf eżattament x'kienet is-sitwazzjoni reali. U għalhekk il-konsolidament, is-simplifikazzjoni, il il-kjerezza, il-skambju ta' prassi tajba, ta' kollha huma elementi importanti. Bat hemm il-punti ta' kontatt li jistabbilixxu komunikazzjoni bejniethom. Issa fil-fatt fil-Portugal aħna nistgħu nqasmu mhux biss bil-Portugiż iżda anki bil-Ingliż nistgħu naqsmu tarif dwar l-identifikazzjoni tal-professjoni u anki għal dak li sam il-kodiċi ta' kondotta per eżempju li, li, li l autoritajt edin eh, jinvestigaw. U dan kollu jfisser li nistgħu nidentifikaw numru ta' prassi tajbin li huma aċċettabbli però hemm oħrajn li forsi ma tantx huma aċċettati minn stati membri oħra. U allura huwa possibbli għal stat membru illi jirreferi għal solvit u anki forsi jilmenta mal-Kummissjoni f'xi każijiet partikolari. U għalhekk dawn huma il-punti li huma tassew importanti. Iżda mbagħad kien hemm xogħol ta' identifikazzjoni ta' dokumenti għaliex kulħadd jaf illi kulħadd irid ikun jaf li huma dokumenti importanti illi jippermettu ma nkunu nafu xinu ma differenzi bejn l-istati membri għaliex kull stat membru għandu ċerti elementi speċifiċi U grazzi għal din identifikazzjoni kun aktar faċli ċittadin biex jidentifika tali professjonijiet biex ma jkunx hemm problemi. U jekk inqalaw mbagħad dejjem ikun hemm soluzzjoni. Se jkonna u aktar tarif fuq il-sit eh, tal-Unjoni Ewropea u dan jista' jfisser li konna numru ta' mistoqsijiet u ta' tweġibiet relatati. U kollu se jfisser li se jkonna gwida importanti mhux biss għall-awtoritajiet iżda u koll għal eh, ħaddima li jemigraw. Għal dak l-għandu l-appoċ għas-servizz li huwa komponent eh, ġdid f'din is-sistema ta' rikonoxximent, rridu wkoll nisu li għandna direttiva tas servizzi. Eh, mbagħad għandna wkoll it-twessieħ tas sistema IMI u li dan imur lejn professjonijiet oħra. Eh, sfortunatament xi minuti kull ma għandi Iżda jiena xtaqtu wkoll ngħaddi xi suġġerimenti u xi proposti li jistgħu mbagħad jkunu elementi ta' tħassib għal xi stati membri. Iżda għandna xi punti li jistgħu jippermettuna li nelbu xi ftit mill-xkil li għadna niltaqgħu magħhom. Jiena nħoss li t-tixrid ta' ta' dawn it-temi fiħdan dan il-qasam huwa ta' sew importanti fin-network Jures u Solvit. Jiena stess eh, nikkompanja ħafna eh, kollegi Jures u naf li hemm nuqqas ta' arfin dwar il-punti ta' kuntatt, per eżempju. Għalhekk hemm bżonn aktar texrit għaliex ma nix bizet tarif għal-ċittadini li għandhom id-drittijiet tagħhom wara kollox. Għax, ovvjament, għaliex hemm ħafna tarif li jeħtieġu dati per eżempju, u dan tarif jista' jdum ħafna biex jaslilhom. U għalhekk nafu li se jkollna miżura nafu kol se jkollna miżura ta' kumpens f'każijiet bħal dawn. Allura nħoss li jota sew importanti li Network Solvit u Jures Nkunnu jistaw jagħtu kontribut biex ixxerdu dan u jqasmu dan it-tarif dwar il-kwalifiki professjonali. Umbat, dwar il-ħolqien ta' aktar pjattaformi. Emmek u kol nistaw innaqsu l-ostakli għal miżuri ta' kumpens. Għalix fl-axar mill-axar, dawn huma xkiel għal dawk li għandhom xaqsmu l-miżuri jistaw iwa nafu eh, il-ħidma ta' suq intern u għalhekk hemm bżonn dan il-pjattaforma biex bekk ikonna wkoll rabta bejn il-punti ta' kuntat u nappoġġaw ukoll l-istati membri. Għalfej ma natux appoġġ mill biss Brussel iżda wkoll matul il-presidenzi differenti Min għandu l-Presidenza eh, tal-Unjoni Ewropea jrid jistiden lill-awtoritajiet u l-Istati membri biex iwaslu tħassib tagħhom fuq dan il-livell. Għaliex id-diskussjoni f'Brussell hija ħaġa za koordinaturi punti ta' kuntatt eh, għandhom realtà oħra huma jridu jridu jagħtu tarif meħtieġ lill-awtoritajiet tagħhom Għalhekk irid ikun hemm aktar kuntatt bejn dejn id-direttiva, direttiva tas servizzi dan huwa punt importanti u hawnhekk irdu norganizzaw seminars u attivitajiet komuni. U l-koordinament tal-direttiva wkoll irid ifisser li jkollna aġġornament tad database kieku kelli l-ħin kont nispjega dwar xanna nieqes fil-database għana aħna bħala Unjoni nistgħu kullu nafu li mumma l-awtoritajiet kompetenti fejn iċ-ċittadin jista' jirreferi li mistoqsijiet tiegħu mbagħad li jkun hemm eh, differenza bejn il-kodiċi differenti li għandna. U dan kollu li ħareġ wara s-summit tal-Lisbona. Dawn suġġerimenti kollha u rakkomandazzjonijiet għandhom jisaxħu il-proċess biex bekk naslu għas-simplifikazzjoni u faċilitazzjoni tal-istess direttiva. Grazzi għal kontribut u grazzi għall-opportunità biex inkomplu diskussjoni. Merci Madame pour vos remarques et vos propositions. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Paul. Grazie Hafna. Naddi l-kelma issa l-sur Filip, Paul Filip, għal Konsil Medikali Ġenerali ta' renju Unit. Għawnek għanna s-sistema ta' rikonoxxement għal professjonisti mediċi fir renju Unit. Għan of senari tajjeb, grazzi ħafna għal din l-opportunità li għawnek nkellimkom jina Paul Filip, jina Chief Executive tal-General Medical Council fir renju Unit. Dan il-Kunsil jirregola it-tobba fir renju Unit u fl-Irlanda ta' fuq. Lan u għalli jiffoka fuq is-sigurtà tal-pazjenti, aħna ma nirrappreżentawx it-tobba, aħna neżistu biex niskuraw il-pazjenti u mamħarsa l-standards u l-edukazzjoni medika u l-prassi medika hija dejjem tajba. Għanna erba funzjonijiet. L-ewwel net li naraw l-edukazzjoni tal-istudenti fil-sistema medika u mbagħad ikun reġistru wkoll għal reġistru għat-tobba fir-Renju Unit li aħna jkun nxerdu l standards mediċi li kull individwu irrit eh, jaħdem skont dawn l-istess eh, regoli u mbagħad niżguraw illi konna um, naraw il dawk il-każijiet fejn dawk it-tobba li ma jistawx jipprattikaw jitneħħew mir-reġistru biex bekk ikonna sigur tal-pazjenti. Għanna madwar 9% tal-eluf ta' tobba fuq il-reġistru tagħna illi wkoll jispeċjalizzaw f'qasam ekonomiku. Eh, l-esperjenza tal-Uniti huwa li nimpurtaw it-tobba u allura għandna 23,000 eh, tabib illi kwalifikaw mhux fir-Renju Unit għal dawk li għandu xaqsam it-tobba li jipprattikaw medicina fil-Renju Unit. Aħna naħdmu fl-imkien ma' numru ta' organizzazzjonijiet, forsi san semmi tnejn, ori eh, l-Alleanza ta' Regolaturi tal-Renju Unit u tal-Europa u il-professjonisti tal-kura tas saħħa eh, fuq livell transkonfanali dawn ukoll jagħmlu skambju ta' tarif biex iħarsu il-pubbliku fih dan l-istati membri. Dawn jaħdmu tajb ħafna u għandak li nxaqsa marraġamenti volontari aħna nemnu li progress sar. Iżda. Dak jandu xaqsa mid-direttiva nifissa, aħna nappoġġaw il-prinċipju ta' moviment ħieles, iżda hemm kustjonijiet, jew tensjonijiet biex najduwek, meta niġu għas-sigurtà tal-pazjenti. Hekk kif id-direttiva tiffoka fuq il-moviment ħieles ta' tobba u nneħħu wkoll waqt xi tip ta' ostakli biex huma jiċċaqalqu minn stat membru għal ieħor. Din hija xaġa li nifmu iżda maħniex qegħdin qisru s-sigurtà tal-pazjenti u Ovvjament jista' jkun hemm sfruttament ta' dawn ir-regoli ta' moviment ħieles u ovvjament irdu nqisu il-pressjoni lejn iċ-ċaqli u l-moviment ħieles u minnaħa l-oħra li jkollna livell qoli ta' ħarsien tal-pazjenti u naraw illi fejn ikun hemm dan iċ transkonfinali naraw illi ikonna riskju fi stat membru li jiġi trasferi tal-stat membru ieħor. U għalhekk huwa essenzjali illi d-direttiva tiġi riveduta mill-Kummissjoni fl-2012 biex tqis aktar il-sigurtà tal-pazjenti pazjenti u jkun hemm diversi professjoni dispożizzjonijiet illi ovvjament jistgħu jwasslu għal riskju għal pazjenti. Nilqgħu il-studju imko u U l-sfidi li ġew identifikati huma importanti partikolarment il-bżonn għal aktar trasparenza, għal fiduċa u għarfin reċiproku dwar eh, sistemi edukattivi oħra, irti hemm kooperazzjoni tajba bejn partit interessati u il-bżonn li jkun sistema li taħdem sewwa partikolarment għal professjonisti illi jaħdmu fi stati membri oħra ta' sikwiet. Inħossu li dawn l-sfidi nistgħu naffuċċawhom Mbagħad hemm it-trasparenza regolatorja din hija bżonn juża jrid ikun hemm reġistri pubbliċi fil-każ ta' tobba jew professjonisti oħra fil-kura tas-saħħa jistgħu jiġu interrogati minn membri tal-pubbliku jew regolamenturi oħra fi stati membri oħra jrid ikun hemm ukoll kjarifika dwar l-status ta' dawn u mekkaniżmi fejn hemm bżonn ta' ilment jew tħassib dwar professjonist mediku inħossu li hemm bżonn għal dmir legali dwar autoritajiet kompetenti biex huma jiskambjaw it-tarif ma' ġurisdizzjonijiet oħra u regolaturi oħra meta jieħdu azzjoni u meta jieħdu azzjoni kontra il-professjonist mediku. Regolaturi u korri ikunu proattivi għal dawk, il, eh, dawk li forsi tneħħew ġew sospiżi mill-professjoni u forsi jippruvaw jirreġistraw ruħhom f'xi ġurisdizzjoni oħra għal dak li għanxaqsa mid-dmir ta' skampju ta' tarif dwar il-professjonisti, dawn il-professjonisti jistaw jimxu minn stat membru għall-liħor ma jindunawx bihom u dan ifisser li kunem hemm tħassib fuq livell tal-ħarsin tal-pazjenti. Mbagħad inħossu li sistema ta' tarif is-suq intern hija wkoll għodda ta' valur u dan huwa biċċa odda li aħna nużaw ta' spiss għandna inizjattiva ta' professjonisti transkonfinali għadin fil-proċess li nwet u survey biex naraw l-skambju ta' tarif volontarju u se mal-Parlament Ewropew dwar dan fit-tieni ta' Diċembru Il-sistema EMS hija waħda li aħna insibu għal interessanti u nixtiequ naraw kif aħna nsew ntejbu din sistema Mod partikolari nħossu li jrid ikun eh, obbligatorju għal kull awtorità kompetenti biex ikunu flessibbli u biex jibbenefikaw minn teknoloġija ġdida, pereżempju faċilitajiet ta' traduzzjoni Irrid ikonna skambju proattiv ta' tarif biex ikonna sistema bla perikli għall awtoritiet eh, kompetenti għal dak li xaqsam il-leġislazzjoni, kwistjoni nisimgħu ħafna dwarha meta nitkellmu mal-kollegi eh, fl-Ewropa. Inħossu li l-annessi ta' diretturi għandhom jiġu aġġornati u nemnu illi il-rikonoxximent irdu kun abbażi tal-kompetenza u tal-performance tal-persuna u mux fuq kem dawn damu jistudjaw għal dak li għandu xjaqsam il-kwalifika ta' professjonistu. Fl-aħħar net nemnu illi direttiva trid qis u koll introduzzjoni ta' mekkanizmi ta' kompetenza għal professjonisti mediċi. Fl-aħħar net minna xtaqt nitkellem dwar servizzi temporanji fil-direttiva Dawn ukoll għandhom jiġu aġġornati b'mod partikolari aħna mħasbin li m'hemmx dispożizzjoni tippermetti illi il regolaturi ħares il-pazjenti biex bekk ikun hemm kontrolli fuq il-pożizzjoni ta' persuna illi hija tibda tipprattika il-mediċina Unħossu u illi il-terminologija temporary and occasional, nħossu illi din hija xaġa ambigwa u nixtiequ aktar kjarifika dwar iż-żmien li dan it-terminu se jkun qed jirreferi għalih. U nixtieq nieqaf hawnhekk jekk hemm xi mistoqsijiet jiena nkun eh, disponibbli biex nwieġeb. Grazzi ħafna l-ħin Eh bien, Monsieur Paul Philippe, vous nous avez euh, dit beaucoup de choses en 7 minutes. Iva, mgrazzi inti ħafna. F'seba minuti u nofs. Eh, din tippermettilna li biex il-batika li mnimis, mux li staj jieħu 12 minuta. Imma Bekk dan eh, permetti li kulħadd ikun jista' jitkollu ċans jitkellem. U eh, nerġgħu lura għalik għalik iktar qudiem mela tajjeb. Issa s-sur Anno Metzler mill-Federazzjoni Ġermaniża għal professjonijiet liberali u ħajdinna dwar l-esperjenza tiegħu f'drukwart l-esperjenza tiegħu bħala eżekuttiv kap eżekuttiv fil-Ġermanja. Signora Chair, membri distinti, signori, ġewwa l-Ġermanja hemm miljun persuna li huma jew kumpaniji li huma jħadmu għal rashom xi 3 miljun membri. U 80% tal-persuni li semmejt huma membri ta' din l-assoċjazzjoni fejn għandek professjonijiet regolamentati u mhux regolamentati dawk regolamentati għandek l-awtoritajiet reġjonali, ġifiri dawn l-entitajiet lokali li jirregolaw ukoll aċċess għal professjoni, li verifikaw il-kwalifiki u ukoll e, jaħdmu kuljum fuq dan it-tip ta' xogħol li qegħdin naħdmu li nagħmlu aħna li nitnifokaw fuq hija l kwalifika tax-xogħol dak li għandu xaqs li fil-realtà huma medjati għandhom effett immedjat fuq il-konsumatur, fuq l-utent, per eżempju, tabib illi jaħdem mod autonomu jitratta mal-pazjent mod immedjat. Forsi u koll nistaw nejdu l-istess għall-avokati u inġinieri, ma dan nistaw koll nisimaw koll mill-kollegi oħra warajja. Għalek aħna deċidejna li nerġaw nitlu pala msiħba fil-solvit ħafna li jem huma ehm, hemm problemi pendenti, iżda hemm ftit problemi li ma nistgħux nelbuhom. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar li l-ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni u f'realtà però realizzajna in din it-tip ta' libertà ta' moviment hija pjuttost limitata, ġifieri libertà mqeda imma fil-fitfat eh, wieħed iridu bot eh, ma jistax jeżerċita eh, ma jistax iwettaqa kull imkien għaliex l-awtonomija hija fokata fuq livell reġjonali. U għalhekk il-problemi transkonfinali joħorġu huma huma tali li wieħed faċilment jista' jsolvihom. Mbagħad rigward estend esperimenti u sistemi komplementari pal pereżempju integrazzjoni għal saħħa, għal mart, għal assegrazzjoni fiskali, problemi lingwistiċi u kulturali. Fl-Ewropa, fl fissu Ewropew, m'hemmx armonizzazzjoni hawnhekk. Infiri dan u kol jillimita il-possibilitajiet tiegħi illi nofru servizz tagħna jew illi nofru servizzi fuq livell transkonfinali. u il-kwistjoni per eżempju tal-assigurazzjoni tal-mar ta' eh, meta wieħed nżon operazzjonijiet jew il-possibilta għal-tobba ġermanizi illi jwet u xolom il-barra minn pajizom dawn huma kollha problemi dawn dawn il-professjonijiet li għandhom xkollha xaqsmu ma' persuni hija ma marbuta mal-komunikazzjoni, ovvjament għax l-element lingwistiku għandu rwol inkredibilment importanti xi U dal dak għandu xieqsam il-kompetenza lingwistika u il-taħriġ lingwistika li għanda teħtieġ din il-professjoni hemm xejra pożittiva x'hemm żdieda eh, f'dan il-qasam u ħadd u kolem dan l-arfin li għet zizit eh, kull ma jmur ta' realtajiet jew swi oħra u dan wasal għal titib fl-aħħar mill-aħħar. Aħna nazbu li il-regoli ta' aċċess għas-suq għal dawn it-tip ta' professjonijiet għandhom inżinżammu. Għal dak id-kwistjoni transkonfinali min jisfrutta aktar minn ħaddieħor, per eżempju, fis-settur tagħna aħna ksibna xi 77 talba l-rikonoxximent u ħafna minnhom design u 50 minnhom ġew milqwa imma 19 minnhom minn dawn li jagħmlu t-talba resqu t-talba tagħhom kellhom jagħmlu eh, eżami li mbagħad eh, irnexxilhom jgħaddu biex ikun jistgħu juru li huma fil-fatt iva kompetenti f'xogħolhom. u f'dak inxaqsam il-moviment ta' il-libertà tal-moviment, importanti ħafna għal-tobba. Rigward id-direttiva u l-istruttura, dan huwa strument validu biex ikun jista' jilqa id-domanda. Iżda, wieħed irid jarraf illi xorta għatfadar xorx jisifu. Mm -hmm. Rrid ikun hemm sistema ta' skambju ta' informazzjoni reċiproka, hemm eh, sensila sħiħa ta' aspetti li wieħed irid jaqat u wieħed irid jipproċedi billi tejjeb il-mod kif huma miktubin ċertu affarijiet sabiex ukoll nevitaw xi xi xkil psikoloġiku illi jistgħu jinħolqu biex biex biex jippruvaw jinaqsu l-inċentiv dak li jkun għal dak li għandu xaqsam il- implementazzjoni pratika aħna nixtieq nifukaw fuq tlet punti fir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Aħna naħsbu illi huwa importanti illi id-dibattitu għal dak li għandu x'jaqsam l-informazzjoni trid irtiġiġi iktar titniditlu iktar fil-fond fija, dak li xaqsam il-proċess ta' Bologna, mekka tam il-lakuni u hemm xogħol li tisir u ħafna drabi għandna bżonn xaħat, għandek meta għandek xaħat li tħol fil-ġermana, fil per eżempju se jkun perit, jew enġinier, jew eh, anki tabib, jekk dan għandu xi xaħat min jgħinu, xi kollega, da mhux se jfittxu biex jisibu ġewwa l-Ewropa, ma jsibu jisibu jfittxu ġewwa eh, ġewwa jisibu jisibu jisibu biex ikun ukoll għaxin jħossu li faċilitalu l-ħajja tiegħu. Dak l-industrija qsam ċertifikazzjoni kol tal-persuni biex jifhem sew xinu ma l-kwalifiki, xinu ma ta' servizzi li qed jiġi provdut dan dan jsir iktar trasparenti. U apparti illi ma jkunx hemm standards differenzjati imma li ikun hemm standard illi jippermetti illi illi uh, jitejjeb il-kwalifiki illi jiġu offerti, offruti, ma mux, anzi, mux innaqqas il-level tal-kwalifiki. Aħna jina diġajet illi dan u kolem bżon il-kontat il, il mal-konsumatur, kontat dirett, meta isu l-effett li dan għandu, l-effett immedjat, u għal-konsumatur, dan ċarament fisser irrit ikun hemm il-possibilità illi wieħed jinftiem mal-ewwel aħna minna xi stħarriġ, fl-assoċjazzjonijiet tagħna, fil-negozji tagħna u għatna il-96 f'dawk li dawk li aħna saqsejnhom, saqsejnihom Għalu eh, illi illi dinja xi ħaġa li hija importanti li għandhom kwalifika għal u għalhekk ma rridux nbaxxu il-kwalità tas-su, anzi jirridu insaħħom u nagħmluhom anki iktar iktar bsejn, iktar għalijin. Għal dak nixaqsam dawn il-kwalifiki. Ħafna minnhom dawn jirreferu biss għal professjoni għal xtib ta' xogħol u mhux għal aspetti oħra mambat meta niġu biex eh, jizerċita u biex u ċertu pozizjonijiet, ċertu tip ta' xogħol hemm bżonn ukoll elementi oħrajn. E, li firri li wieħed ma jindux jinaf xi rekord kriminali jew jew oħrajn. Fil-punt ta' kuntat dan għandu jiġi mwessa u hemm ta' punti li aħna rridu naqduhom ma' direttiva tas servizzi hemm ħafna aspetti li aħna ma nistawx nispjegaw hekk mal-konsumatur għax ħadd ma jħar kieku. Mbagħad dak għandu jisċaqsam il-kwistjoni tal-privatezza li għalija importanti ħafna li pajjiż pajjiż tagħna, naħseb li nistgħu naslu biex insibu garanziji fil-rigward il-lanijiet il tagħna Um, l-Renjonit kienu għati jitkelmu fuq fil-professjoni medika fuq il-kwistjoni tal-reġistru jew lista, blacklist ta' min ma jġibx ruħu mod korrett fuq livell professjonista, forsi għanna jkonna din sistema ta' blacklist. Pala konklużjoni, naħsbu li direttiva għandu iva se ġib valur miżjud, jieġa xi ħaġa pożittiva li għamlet l-Unjoni Ewropea biex jisaħħu il-libertà tal-konoxximent ukoll tal-kwalifiki professjonali fl-Ewropa u għal dawk li huma interessati wieħed iva jista' jirrivolġi ruħu għal um, regoli di diġa għadin fisseħ, imma u kif għadin id-direttiva iva toffrinna xi soluzzjonijiet imma hekk kif bħalissa xorta għatem xi problemi prattiċi u għalek ta' min iħalli iktar żmien forsi sentejn tlita qabel ma nirreveduh biex nipermettu li li nafusna li nkunu nistaw nilqaw aktar dawn il-problemi wara li nkunu ħsibna f'nidwar u mustaj suddajnijhom ftit. Grazzi. Merci a vous. Je vais donner la... Grazzi tassew. Mela naddim minnu fih Assur Philip Watters li huwa segretar ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet ta' Nazzjonali tal-Inġinerija u ħaj jitkellem dwar l-esperjenza tal-inġinieri fil-stati membri e, u jgħidin nafti dwar dan l-arfin reċiproku qed jaħdem għalikom. Euh, merci Madame la Présidente. Grazzi. Grazzi tal-li tal-li jinti stedin til fjeni Jina t-netan it-tama li għan kull sonurikom PowerPoint. Jina inġinier, jina inni naħdem karriret t-kolla tijaj f'dan il-qassam u jina s-sekretar ġenerali ta' dan il-federazzjoni għal xizmin issa. U palmet probabilment rajtu slides tijaj u ma bl-Inglis, allura għandura l-Inglis kontinentali. Euh, Peut-être deux mots au sujet de la FEANI, que tout le monde puisse euh, savoir de quoi euh, il en... Forse jentilkom ftit xi ħaġa dwar fieni. Biex tkunu tafu eżattament x'qegħdin nagħmlu minn qegħdin. Qed nitkellmu dwar it-taħriġ tal-inġiniera u kif aħna nirregolaw il-professjoni. Ehm, Il-kallima qed jaġġel iżejjed. Il-mekkaniżmi biex intejbu r un-bat mbagħad ngħaddu għall-konklużjonijiet għalek fjeni u hija federazzjon. Speċini jina tiħanet il-kab l-Inglis, għanna għandawe. Bon, <laughs> est-ce que j'ai commencé en français. Bon, fine. Le, anzi, għankob il-Franċiż, għax bej fil-Franċiż. hija federazzjoni illi taqqat l-eċezzjonijiet kollha tal-inġiniera, aħna bdejna b'sitt pajjiżi sem 30 involut inkluż ir-Russja u aħna din naqdu xi 350 organizzazzjoni u 3.5 miljun inġiniera. Il-lan ta' fejani hija li nipromovu il-mobilta u l-arfin ta' kwalifiki professjonali u għalhekk id-direttiva ittina ħafna libertà fil-attivitajiet tagħna professjonali. Aħna minna studju tal-edukazzjoni u tat-taħriġ fil-Kommissjoni Ewropea analizzajna il-pajjiżi kollha u rajna illi m'hemmx żewġ pajjiżi li għandhom l-istess mod kif jedukaw l-inġiniera tagħhom u laqas l-istess ammont ta' żminijiet illi huma iddedikaw għal dan it-tip ta' taħriġ wieħed ma jistax iqabbel pajjiż nieħor. U fil-fatt il- titli akademiċi li nataw li l-enġiniera huma huwa differenti kif qed taraw minn dan il-permezz u dan is-slide, jiġifieri huwa diffiċli wieħed jara min jista' jagħmel xiex. Wieħed ukoll irid jara illi hemm żewġ tipi ta' enġiniera hemm iċ-ċiklu twil, dawk ta' ċiklu twil u dawk iċ-ċiklu qasi. Dawk ta' ċiklu twil taħt it-terminoloġija ta' Bologna huma dak li ħu il- il-bachelors u bat liħor liħor il-masters. Pero mux kolla u ma ma rekonosċuti madwar il-pajzi kolla pala li kunu inġiniera ta' kwalifika adattata. Aħna u koll għanna regolament fuq il-professjoni tal-inġiniera ġewwa l europa u kif qed taraw fil-Tramontana pajizi l-bojoti fisser li m'hemmx regolament ta' xejn regolamentazzjoni ta' xejn, inti tista' tkun inġinier mingħajr ma jkollok diploma tal-inġinier jew kollok kwalifiki. Imma mbagħad fil-offsenar tal-Ewropa ħafna iktar regolata għandek bżonn l-awtoritajiet permess mill-awtoritajiet reġjoni nazzjonali f'xi pajjiżi u tittamel eżami qabel ma tista' taħdem fil-dak ix-xogħol. U mbagħad hemm min ovvjament għandek tip tal-lawrel jmur jiddependi ħafna fuq it-tip ta' xogħol li inti qed tagħmel tagħmel bħal-inġiniera statistika jew kor dwar l-inġinier huma interessanti hemm madwar 4 miljun inġinier professjonali skont l-Eurostat 85% huma impjegati f'pajjiżi u 15% huma self-employed jew jipprovdu servizzi. U jekk inti tanalizza il-mobilità tagħhom, ta ftit ħafna jiċċaqalqu minn sitwazzjoni regola, mhux regolata għal waħda regolata. Ġvi għandek ħames mit-telf eh, fis-sena. Ġifieri l-inġiniera li huma impjegati miktar ċans li dawn huma obbliġi figun jistgħu jiċċaqalqu mod ħieles imma dawk li huma jaħdmu għal rashom inqasem ċans li ehm, ma mobli u dawk tal-nofs kif qed taraw dawn huma regolati u hemm kważi mobilità ta' xejn. Hemm 1750 inġiniera fis-sena jaqgħu taħt din il-kategorija. Palma qalu qabli xi kelliba l-arfin ta' dan il-kwalifiki hija baz, bażata ħafna drabi fuq l-informazzjoni kwantitattiva fuq in-numri ta' Eh, ta' sijat, ta' matematika, ta' fiziks illi persuna taħdem tagħmel twettaq. Ġu mhux u mhix biss abbażi tal-ħiliet li inti ksibt, imma kif inti ksibtom fuq il-kwalifiki jekk inti tħares lejn periodu ta' 6 snin, 60% tal-inġiniera ġew tana inataw rikonoxximent minnu fih. 56% wara li għamlu test u 285 wara li għamlu taħriġ, ġifiri xi 90% minn daw huma rikonoxxuti permezz ta' sistemi differenti ma' mbattif hemm 11% li mhumiex rikonoxxuti. Ġifiri, il-mistoqsija jekk fl-Ewropa hemm din il-problema imdaqsa bil-rikonoxximent ta' dawn il-kwalifiki jew l-Ewropa jew jekk hija sempliċiment problema żgħira marġinali u jekk din id-direttiva se tejjeb l-affarijiet illum u iktar il qudiem Id-direttiva it-tina tlet odot biex inkunu nistaw intejbu il-rikonoxximent, is-sezzjoni u l-annes il-pjattaforma komuni u il-kard professjonali il-fjani ħarsu bil-reqqa lejn dawn it-tlet possibiltajiet hawnhekk għandna sezzjoni tal-annes. U peress li hemm differenza fil-livell ta' edukazzjoni madwar l-Ewropa, huwa impossibbli illi wieħed jiftiem fuq sezzjoni fl-annes fejn jinkludi il-lista ta' korsijiet illi persuni irridu irridu jgħaddu minna. U din eh, li din għandha tkun adottata fuq livell ah, unanimu mażwar l-istati membri. Ġvidin, id tibda direttiva li mija utli għalina l-pala inġiniera. Rigward il-pjattaforma, din hija xi ħaġa li aħna wkoll ħajqarsna leha. Dan it-tip ta' pjattaforma komuni edem biex taħti biex taqqat il-professjonijiet imma fl-inġenjerja ħafna li għaw taħt din it-tifsira ġvien dak pjattaforma komuni professjoni waħda din se twaqqafna milli niċċaqalqu minn waħda l-oħra u għalek dan it-tip ta' strument jista' jgħin biex inaqqas, anzi biex wasal biex inaqqas il-mobilità mhux iżidu. U apparti hekk skont l-analiżi tagħna teknikament kun possibbli impossibli li kollok pjattaforma komuni għal kulħadd għal inġinjera kollha. Eh, ġi kun palmedna mm, impossibli għax għandek problemi ta' rekonoximent għax hemm inġiniera ta' jaħdmu fuq livell eh, inqasu għali. Mbagħad għandek l-għażla tal-professional card. numru 32 fid-direttiva hawnhekk qed taraw fuq l-iskrin tagħkom bħalla li tejn il-mobilità, eh, tħaffef l-iskambju ta' informazzjoni bejn stati membri u dak l-inġiniera. Dan il-kar professjonali qed taraw hawnhekk fuq il-lemin. Idaħlu dak li diġa proponew il-Kommissjoni f'dak li nġaqsam l-Europass ħarisna li dwar kemm ifattibli aħna minna dan istudju ta' fattibilità, aħna ħarisna lejn it-tip ta' xenarji ta' mobilità fuq l-laħa ta' insieħba u amministrazzjonijiet. Slad li miss hawnhekk qed naraw li konklużjoni aħna wasalna li għali mhijiex possibbli illi wieħed jevalwa mod kwantitattiv iż-żieda fil-mobilità li joffridna dan il-kard. Għax jekk għandek 10% biss għandhom restrizzjonijiet fuq il-mobilità, għanna naħsbu għalfejn ma għiex, forsi għadin għax m'għandhomx il-lingwa, eh, eh, m'għandhomx il ħilit tal-lingwa, jew qed jibżaw jew jiddejqu, ma sobu fl mill-aħħar ma xed iwassal l-iktar mobilità pajjiż għal ieħor. Iżda imma jkun xorta utli li konna Kart professjonali għall-inġinieri mhux biex biss huwa jżewwa ġewwa l-Ewropa ma jżewwa barra mill-Ewropa. U din tkun issa ta' tabella ta' kwalità għal dawn il-tip ta' inġiniera dawn jistgħu jisaħħu id-dera u jista' jiffaċilitaw ir rekrutaġġ ta' dawn l-inġiniera żgħar il-ġodda u din tista' tejn trasparenza. Għalhekk biex nagħla nix ngħid illi l-Kummissjoni jissuktaw f'xogħolhom dak li xaqsam għal dan il-professional card u nixtiequ nadottaw aħna f'xi pajjiżi u jkollna ovvjament inħarsu ftit lejn rida politika fil-Kommissjoni li hemm għal dan il-lan sabiex dan ikun nut u li kollu s-saħħa kemm fih dan kif ukoll il-barra mill-Ewropa u għal dak li nxaqsam id-direttiva nifisa l-inġiniera dina biex jirrappreżenta status quo l-affarijiet mhux ser jinbidlu meta nqablu mal-sitwazzjoni li għandna jew li kellna u il-pajjiżi li jirregolaw il-professjoni jumma rappreżentati aħjar permezz ta' dan minn dawk li mhumiex, ġifieri dak li nxaqsam l-inġinieri din id-direttiva fil-forma tagħha kif inhi ma tejjibx l'affarijiet termini f'termini ta' rekonoxximent ikbar ta' kwalifiki. Grazzi għal dik il-preżentazzjoni dettaljata. Palma tlabtu għall appoċ politiku, ma nistax wieġeb għal kummissjoni iżda tistgħu tapprezzaw li fil-kumitat tagħna għandna appoġġ politiku kbir għal membri li preżenti hawnhekk. Jekk tridu li taħdem aħna ħanejnukom f'dan l-għan. Issa De Deblus, Segretarju Ġenerali għal Unions Nazzjonali għal l-Aġenzija tal-Effjuġġar għalikom. Noddilek il-kelma. Grazzi, Signora, President. Ħanam il-prezentazzjoni tiegħi fl-Ingliż. Signori, Grazzi tal tajtu l-industrija tal-terrorizmu kif ukoll l-Aġenzija tal-Vjaġġar biex ikollhom eh, possibilità li jippreżentaw il-punti di vista tagħhom il-lejla. Aħna nirrappreżentaw l-operaturi tat turizmu u l-Aġenzija tal vjaġġar f'25 stat membru tal-Unjoni Ewropea għandna membri Pajizi kandidati bħal per eżempju Turkija jew il-Kroazja għanna membri u kol fl-Svizzera u Norveġa. Aħna industrija mamula l-aktar minn SMEs, 80.000 impriża fl-industrija tagħna, uħut minnhom huma multinazzjonali kbar, il-koll naħseb intom familjari bismijiet bħal Thomas Cook, Carlson Wagelet, American Express, jew TUI, mhux qed nagħmel reklami hawnhekk, iżda qed nipprova biss nfakkar xi ismijiet li intom familjari magħhom. Numru kbir ta' imprizi fil kifettu huma SMEs u huma attivi f'stat membru wieħed jew tnej jew aktar dawn jimpjegaw nofs miljun impjegat u jekk tħarsu lejn importanza tal-industrija tagħna f'termini ekonomiċi, aħna ġenerejna fl-2008 madwar 310 biljun euro. Il-prezentazzjoni tiegħi sparixxiet minn fuq l-iskrim għalhekk nkompli mingħajr il-preżentazzjoni. Fir-rigward il-kwalifiki professjonali, kont ikun kapaċi nippreżenta mappa kieku kellu nippreżenta din il-mappa kon nħarsu l-istess mod tal-mappa tal-inġinieri. Aħna maħniex maħniex regolamentazzjoni. Fil-nofsinhar tal-Ewropa hemm regolamentazzjoni kultant tkun iżejjed din għandha x'taqsam mal-tradizzjonijiet, per eżempju, fis-sistemi legali ta' pajjiżi differenti f'stati membri bħal Franza, Spanja, l-Italja, Greċja, Romanija, l-Awstrija, Slovakkja, Ċipru u Malta, ecc. L-Aġenzija tal-Vjaġġar u l-Apparaturi Turistiċi għandhom regolamentazzjoni, għandhom bżonn liċenzja, kwalifiki professjonali sabiex ikollhom aċċess għall professjoni tagħhom. Stati membri oħra, Ġermanja, Finlandja, l-Olanda, l-Pajjiżi Skandinavi, Renju Unit, ecc. L-Aġenziji tal-Vjaġġar m'għandhom bżonn kwalifiki speċifiċi biex ikollu jistgħu jagħmlu l-kwalifiki tagħhom. Minkejja nuqqas ta' ugwaljanza bejn disparitajiet bejn l-istati membri, il-kwalifiki professjonali ma waslux għal tibdiliet ewlenin fil-leġiżlazzjoni applikabbli l-Sinjura Gebhardt nistanajt li d-direttiva ta' servizzi waslet għal aktar tibdiliet fl-industrija tagħna meta qabla ma' direttiva fuq il-kwalifiki professjonali. Dan ifisser li bażikament l-aġenziji tal-vjaġġar u l-apparaturi turistiċi ma kellhomx ħabtu wiċċhom ma' problemi kbar meta d-direttiva bdiet tiġi implementata vizavi il-sistemi legali nazjonali fl-2008 meta qabla mal-2007. Il-kumpanija u l-anin li diġa kienu prezenti f'ħafna stati membri jew kollha diġa' kellhom liċenzja xorta waħda u għalhekk m'hemmx bżonn għalihom li jagħmlu tibdiliet sostanzjali. Imbagħad il-kumpaniji aktar żgħar hemm eluf ta' SMEs u kumpanija tal-SMEs li għadu met joperaw fi stat membru wieħed, kultant tnejn, u għalek ma kellhom bżonn ta' tibdili sostanzjali, u ma kellhomx diffikultajiet. Ma nix ninsaw li miex kumpanija li qed jimxi b'mod raskon penali iżda huwa l-klijent. U għalhekk dik tagħmel differenza ewlenija. Nista' ntemm il-preżentazzjoni tiegħek nixtieq ngħid li m'għandniex problema grazzi ta' din id-direttiva. Iżda dik tkun sempliċi wisq biex intemmaw hekk, għalhekk ħanuża tliet minuti tal prezentazzjoni tiegħi biex nirreferi għal xi punti ta' tħassiba xi kwistjonijiet. Bħalma tafu żewġ operaturi japparaw f'servizzi differenti, aħna naparaw b'turs eh, organizzati u dawn qed jużaw gwidi għat-turisti. Jew ġesturi ta' tours mhuwiex suq zaħir minn 180 miljun pakketti tal-vjaġġar mibjuwa madwar l europa fl-2008 50 miljun Ewropew xtara dak li aħna nsejħu tur organizzat. Għal għamlu dan għax jihdu pjaċir kollu majnuna madwar fil-vjaġġ tagħhom minn persuna li titkellem l-sin tagħhom jipreferu li kollom fornitur ta' servizzi u jipreferu jużaw dawn l-odot għax ikollhom l-attenzjoni kollha li huma jixtiequ. Dawn n-nies ikunu speċjalment ċittadini anzjani, ħafna drabi dawn it-tours kollom kontenut ta' livell għalli ta' edukazzjoni. Flimkien ma' dawn it-tours, l-operaturi turistiċi jużaw gwidi turistiċi jew ġesturi turistiċi u dawn huma koperti minn din id-direttiva. Il-gwidi provaw bħal l-operaturi turistiċi u l-Aġenzija tal-Vjanġar jadattaw għal situazzjoni differenti fl-Istati membri Għal darboħra, n-nofsenar tal-Europa, l-aktar regolamentazzjoni, mentri fit-tramuntana tal-Europa, memx regolamentazzjoni. Franza, Spanja, Greċja, Ċipru, jew l-Austria, eh, mandom zon, għandhom zon regolamentazzjoni, mentri l-pajizi l-oħrajn fin-tramuntana tal-Europa għandhom zon il-kwalifiki. il kwalifiki Palma għet il-gwida rrit jiprovdi servizz, jiprovdi l-informazzjoni bil-sin tal-klient matul il-vjaċ kollu. Bħala, per eżempju, huwa faċli li naraw eh, gwida Estonjan fruma iżda huwa diffiċli li naraw gwida Litwanjan fil-Greċja jew gwida Malti f'Pariġi pereżempju. Qabel l-adozzjoni ta' din id-direttiva, is-sitwazzjoni bil-gwidi kienet komplessa għaliex l-istati membri kienu jimplementaw ir-regoli antiki u stati membri speċjalment f'nofsinhar tal-Ewropa kienu jimponu l-użu ta' gwidi lill operaturi turistiċi. Ikun xikun il-kas jekk il-gwida u xa titkellem l-sin tal-klienti jew le. Dan wassal għal numru ta' każijiet qudiem il-qorti u fl-1991 wassal għal kazistika tal-qorti tal-ġustizzja Ewropea. U kas inkluda erba stati membri u l-qorti tal-ġustizzja talbet biex il-gwidi kollom l-istess kwalifiki tal-istati membri u għandhom ikollhom il-permess li jgwidaw jekk ikollhom dawn il-kwalifiki biss. U għalhekk meta d-direttiva ġiet adottata fl-2005 l-industrija rata bħala titjib sostanzjali. Id-direttiva permettiet l-ewwel nett ċertezza legali għall-operaturi turistiċi imbagħad Speċjalment mill-artiklu 5 tad-direttiva il-gwidi turistiċi setaw jeżerċitaw l-attivitijiet tagħhom fl-istati membri b'mod temporanju u m'għandhomx għalhekk jaffaċċaw restrizzjonijiet meta mqabbla mal-restrizzjonijiet li kienet tiffaċċaw fil-modi. Kien hemm ukoll eh, reviżjoni fir-rigward is-siti storiċi Din ġiet ikkonfermata b'nota formali fl-2007. Illum id-direttiva qiegħda fis-seħ minkejja dan hemm operaturi llum li din jgħidu li l-gwidi tagħhom f'stati membri differenti huma soġġetti għal dak li ħansejjaħ b'mod diplomatiku diffikultajiet amministrativi. Hemm operaturi turistiċi li għal xi drabi raw il-gwidi tagħhom ġew waqfa numru ta' sijat. U dan poġġu ta' taħt fuq il-programm ta' tur. Dan għaliex ma kellhomx kwalifika ta' għax-xogħol li jagħmlu. Din id-direttiva għalhekk tipprovdi lil dawn il-gwidi biex ikollhom il-leġiżlazzjoni meħtieġa kif ukoll it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali bil-lingwa lokali biex tħaffef il-kontatt mal-awtoritajiet lokali. Jider u aħna nittamaw li dan ikun il-każ li dawn id-diffikultajiet li affaċċana huma biss minħabba in-nuqqas tal-arfin komprensiv tal-leġizlazzjoni. Ta' bilħaq l-leġizlazzjoni fil-rigward il-gwidi turistiċi ħafna drabi fil-fatt ta' autoritajiet lokali u reġjonali u għalhekk aħna nemnu li informazzjoni mtejba li tmur minn l autoritajiet responsabbli kif ukoll l-awtoritajiet lokali għandha tkun it-triq it-tajba speċjalment fir rigward il-forniment tal-gwidi kif ukoll id-direttiva l-kwalifiki professjonali li għandha tejn u tħaffef il-btajjel ta' 50 miljun eh, Ewropew li gawdu minn dawn il-tours bħal qed. Nittama li ma konċ eh, ma melċ diskussjoni fit-tul wisq. Grazzi. Naħseb li tajtna xi idejat biex ikunu nistgħu naħdu azzjoni immedjata mill-ħat tal-istati membri. Fl-aħħar net is-sur Jens Bjunvolt mill-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tal-taħriġ vokazzjonali li ħajtina l-punt di vista tal-qafas Ewropew għad ċertifikazzjoni l-edukazzjoni u tal-ħimtu l-ħajja. Naddilu l-kelma għal 10 minuti. Grazzi, grazzi tal-istudentuni għawnek, l-ewwel net cedefop ċentru Ewropew għall-Iżvilupp Taħriġ Vokazzjonali, ilu jaħdem biex jiżviluppa dan il-qafas tal-kwalifiki Ewropej din id-direttiva hija importanti u importanti li naraw ir-rabtiet differenti marbuta ma' din id-direttiva u jekk dawn l-odot jistgħu jappoġġaw lil xulxin. U għalhekk illum nixtieq l-ewwel nett nidħol biex nispjega x'inhu l-prinċipju u l-għenin imbagħad ħanitkellem dwar l-implementazzjoni, kif qed tiġi implementata u kif qed tiġi milquha mill-istati membri u fl-aħħar imbagħad nitkellem dwar xi kwistjonijiet marbuta mal-rabta u l-relazzjoni mal-direttiva. Il-prinċipju wara dan il-qafas jekk jogħġbok l lura l-slide ta' qabel. Dan huwa punt ta' referenza l-komunikazzjoni huwa grid ta' traduzzjoni b'mod ka' kif nistgħu nipparagonaw biex nkunu nafu huwa l-kontenut, il-profil tal-kwalifiki differenti. Dan ifisser li hemm diversità differenti ta' kwalifiki fl-Ewropa u l-problema ta' kif ħanifmu x'inhu l-kontenut, il-profil, kif nistgħu nqablu l-kwalifiki qed tkompli tikber kull ma jmur. Għalhekk l-QF jipprova iħeffe fil mod kif nipparagonaw u kif nistgħu nifmu l-kwalifiki kif jiġu definiti u mifhuma f'pajjiżi differenti. Il-miri ta' dan huma tnejn Wara li QF hemm l-ewwel lan biex niffaċilitaw it-trasferimenti transkonfinali tal-kwalifiki u mbagħad biex nkunu nistgħu nifukaw fuq l-isfida ta' talim tul il-ħajja bej fejn hemm bżonn li naqdu l-kwalifiki minn istituzzjonijiet differenti u universitajiet biex ikunu nistgħu niffaċilitaw it-talim tul il-ħajja. L-IQF huwa bażat fuq tmien livelli ta' kwalifiki u dak li huwa importanti huwa li dawn huma definiti fuq il-bażi tar-riżultati ta' talim. U dawn huma speċifikati permezz tal-arfin, il-ħiliet u l-kompetenzi dawn il-każ l-awtonomija u r-responsabilità. Huwa importanti li narfu li l-IQF qed ikopri il-firxa wiesa tal-kwalifiki mill- skola obbligatorja sa l-ola livell ta' kwalifika akademiċi u professjonali. Dan ifisser li hemm ċikli differenti li qed jiġu definiti u importanti li nifmu li jekk ikun hemm żvilupp tal-prinċipji ta' dak li qed nippruvaw nintroduċu, aħna qed nipproduċu eh, afas għal kwalifiki Ewropej bħal fil-proċess ta' Bologna iżda wkoll fil-kwalifiki ġenerali l li jmiss, bħalma semmejt il-riżultati ta' talim u importanti ħafna, dan il-prinċipju prova jiddiskrivi il-tul ta' żmien biex nkun nistgħu niksbu l-kwalifika, iżda l-QF mbagħad għabbażi tal-iżviluppi fl-istati membri jiffoka fuq ir-riżultati tat-talim. X'jifhem u x'unu kapaċi jagħmel min tallem eh, talim konċernat u għalek dan tibiddel l-affarijiet ta' taħt fuq għal-mod kif nħarsu lejn l-affarijiet. Din kienet kompetu ta' sfida fuq il-livell Ewropew u l-isforz tagħna huwa li nresquh ukoll fuq il-livell nazzjonali biex inkunu nistgħu niddefinixxu il-riżultati ta' talim bbażati fuq il-trasparenza, fuq il-fema tal-kwalifiki. Xi ċifri u dati u skadenzi. Ir-rakkomandazzjoni tal-IQF ġiet adottata fl-2008 mill-Parlament u anki l-Kunsill Ewropew. Hemm żewġ skadenzi ewlenin l-2010 fejn il-pajjiżi huma mistiedna li jirreferu l-kwalifiki nazzjonali lill-QF u mbagħad hemm skadenza oħra fejn il-pajjiżi huma mistiedna li jintroduċu referenzi għall-QF ċertifikati u diploma sal-2012 Ġifiri fl-2012 huwa mistenni li dan l-approċ kun viżibbli għal ċittadini, kun tista' tara fiċ-ċertifikatu, fid-diplomi. Slide li miss. X'inhi għalek il sitwazzjoni kurrenti? Hija importanti għax nkunu nara nistgħu nifmu kif l-istati membri jaraw l-elementi tal-IQF. Il-pajjiżi kollha huma qed jiżviluppaw dak li ħna nsejħu għafas komprensiv li huwa wieħed nazzjonali u jirrifletti il-mod kif aħna nadottaw dan l-approċċ li semmejt. Dak li qed naraw issa huwa li 27 stat membru qalu li ħajfinalizzaw il-referenza tagħhom sa l-aħħar tal-2011 naħseb li dan huwa tajjeb huwa progress f'dan l-lat. Iżda qed naraw ukoll interess dejjem jikber fil-IQF minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, per pereżempju l-Kanada, għax din huwa mod sensibbli ta' kif nistgħu nipparagonaw il-kwalifiki u nżidu t trasferenza fil-istess ħin. Naħseb li dan huwa proċess volontarju iżda l-iżviluppi kurrenti qed juru li fil-livelli tal-Istati membri kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea aħna mixjin fi triq tajba xinajdu dwar li QF u direttiva 2005-36. Kienem ħafna kienem ħafna diskussjonijiet meħtieġa dawn għadhom ħajaslu li QF jifoka fuq it-trasparenza kif ukoll fuq il-fiduċa bejn il-pajjiżi u b'dan il-mod ikunu nistgħu nagħmlu aktar faċli għad-direttiva. Naħseb li dan huwa l-mod fil-qudiem biex nimxu flimkien biex nwaslu għal trasparenza u l-fiduċa fl-Ewropa. Issa huwa importanti li nifmu li li kif tagħmel aktar għat tiffoka dwar riforma ta' sistemi nazzjonali u tifoka tiffoka wkoll fuq it trasparenza u l-fiduċa. Dawn flimkien juru li għandna nieħdu ħsieb din il-kwistjoni u għalek importanti li ngħidu u dan narawh fir-rekomandazzjoni mill-Parlament u l s sena li għaddit li l-IQF mandiċ tikser jotmur tmur kontra d-deċessjonijiet fid-direttiva għax din hija l-bażi legali għal rikonoxximent ir-rwol tagħha huwa nżidur nżidu trasparenza nipromovu l-fiduċja u taħħaffef ix-xogħol. Iżda rridu nifokaw l-aktar fuq l-approċċ ta' riżultati tat-talim u li nifmu l-kwalifiki skont it-talim tal-persuna u dan għandu jkun utli għad diskussjoni tagħna fuq l-iżvilupp ta' direttiva. Grazzi. Eh bien, je voudrais remercier tous les intervenants, tous les experts qui nous ont apporté. Euh... Grazie l'esperti colla, le calmo lum Grazie al contributo tachom. u grazie tal-li zammejtu mal li mhux dejjem tkun xaġa faċli. Issa għanna 25 minuta għad-dibattitu biex nieħdu xi domandi. Għandi sitt kellima li qed jitolbu għall-kelma. Neħduhom kollha flimkien u mbagħad l-esperti jistgħu wieġbu. Imbagħad ħanatu ċans lill-Kummissjoni Ewropea biex jitkellmu. Sur Jugoltic, kap tat-taqsima fid-Digimarkt familjari ħafna ma' dossier u importanti ħafna nisimaw nisimgħu x'għandha xi tajt il-Kummissjoni. Is-Sur Schwab, il-Koordinatur, għandu xi kommenti li xi jagħmel. Grazzi, Sinjura President, l-ewwel nishti nixtieq nirringrazzjak tal-li kont il-President illum għasmiħ u grazzi l-kellima kollha li tawna stampa interessanti ħafna dwar x'tistgħu ma tistax tagħmel id-direttiva kont qed nipprova naħseb dwar jekk id-direttiva ħalqitx suq waħdini bħal ma xtaqna għax jidher li ħadd ma kellu problema. U din hija xi ħaġa li kemm il-darba nissuspettawha. U għalhekk nixtieq naħseb dwar ċertu każijiet tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Mhix dejjem faċli bħal l-impressjoni li qed għandna hawnhekk. Is-Sur Metzler tkellem dwar l-avukati. Għalek nista' nistaqsik dwar il-problemi tal-applikazzjoni ta' direttiva. Nistaw nitrattawhom bħala eh, gruppi ta' problemi u ma' każijiet individwali li waslu għal każijiet qudiem il-qorti. Ja, also ich kann versuchen, das äh, zu beantworten. Nista' nipprova nwieġeb din domanda Pour très clair, merci. Madam Gebhardt. Nieħdu domanda l-ewwel tajt il-President, is-Sinjura Gebhardt. Grazzi, Sinjura President, l-Sur Bjonevelt, nixtieq ngħidlu li joġobni l-approċċ tiegħek din hija xi ħaġa li ddiskutejnija fid-dettall meta tkellimna dwar l-artiklu 11 tad-direttiva dak iż-żmien jekk għandniex naħdmu f'termini ta' numru ta' snin ta' studju għal diploma jew jekk hux l-aktar importanti li naraw il-kontenut. Mbagħad għedna li nqogħdu mal-sistema proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Forsi din hija domanda wkoll lejn il-Kummissjoni. Meta battu rapport ta'kom lejn il-Parlament Ewropew sal-2010, forse tista' tinkludu riflessjoni dwar l-iżvilupp ulterjuri f'dan il-qasam. Forsi hija xi ħaġa li rridu nżidu aktar ħsibijiet dwarha, xi importanti. Fil-bidu kelli l-impressjoni li kollox miexi ħarir, li m'hemmx problemi, ma tannix nkunu daqsxejn mħasba dwar l-implementazzjoni. Iżda smajna dwar xi każijiet li ġa smajna dwarhom qabel għal pereżempju l-inġiniera. L-idea ta' pjattaformi hija xi ħaġa li ġiet żviluppata għal inġiniera dak iż-żmien iżda kienet idea żbaljata. Iva, aħna lek se nkomplu nimxu f'din id-direzzjoni. Madana kollu din hija xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha għax għandha x'taqsam mal-iżvilupp għal ġejjieni. Hija l-mod kif nistgħu nelbu l-problemi fil-ġejjieni. Għalhekk nixtieq nisma l-opinjonijiet differenti tal-kellima differenti dwar dan il-punt. Jena naħseb li din hija l-tweġiba li aħna għandna bżonn f'dan il-kuntest. L-sur Metzler, mbagħad. Nixtieq nistaqsih domanda. L-istess passur ġvab. Jiena dejjem jgħiduli dwar każijiet individwali fejn hemm il-problemi. Mod partikolari fil-Ġermanja għal parrukiera, għall-istabiliment ta' parrukiera hemm numru kbir ta' każijiet dim il-qorti fejn il-parrukkiera ġew mħarġa barra mill-Ġermanja u ma jkollhomx dritt ta', ta li pratikaw il-professjoni tagħhom fil-Ġermanja. Kien hemm dawn il-problemi jew pinġejtu stampa aktar sabiħa mill-li fil-fatt teżisti fir-realtà. Grazzi. Si, uh, Madame Weiler. Grazzi, signora Vajla. Minix edha f'posti, pero kollox qiegħed jaħdem issa nista' nisma'. Allora, l-ewwel najt, ewwel nett ngħid li ħafna assoċjazzjonijiet li netkellimt magħhom tkellmu dwar din id-diskussjoni li miex il-past ta' qabel ta' revizjoni. Issa, ovvjament, hawnhekk irridu niddiskutu din ir revizjoni forsi fl-aħħar ta' leġiżlazzjoni, iżda dak li aħna nixtiequ nagħmlu huwa li naħsbu flimkien mal-Kummissjoni inqisu l-analiżi li aħna rċevejna t ġimgħat ilu naraw x'inhuma l-problemi. Minn dak li jiena smajt, issa għandna l-impressjoni li hemm nuqqas ta' fiduċja fost l-Istati Membri. Ovvjament, l-idea dejjem hija illi għandna l-aħjar sistema l-oħrajn kollha ħżiena u għalhekk aħna ma nixtiequx illi konna eh, inti issa kena rappresentant mill ġermanja li tkellem dwar tħul eh, eh, ta' skoraġġiment, ġifir inti tagħmel xkiel biex il-professjonisti ma jkunux jistgħu jipprattikaw. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi u dana jinkludi mistoqsija l-Kummissjoni. Jina sorpriża li l-cards ta' identità professjonista, professjonisti, hija xi ħaġa li ma mxietx il qudiem il-partiċipazzjoni tal-industrija hija fqira għalix dan għallu nuku mod kif aħna nżidu il-valur għal dan kollu u naħseb li ma sarx bizzejiet fuq dan il-punt. Issa, dwar it-tobba, Aħna smajna li tkun idea tajba eh, li konna reġistru. Reġistru ta' irregolaritajiet li pazjenti jistaw jikkonsultaw. Din idea tajba għal periti u għal professjonijiet koll oħra fil-kostruzzjoni, per eżempju, biex meti kollu tarif minn qabel. Iżda naħseb għal kasta tobba huwa responsabilità tal-istati li tobba li jistaw jiprattikaw ikunu kwalifikati għal xek xati kollu mbatt xi mart, xi incident, ma jistax mbatt jara eh, jekk it-tabib u kwalifikat jew lewa fidejn l-istat illi jiżgura illi it-tabib, it-tabiba dawn huma kwalifikati. Issa, ma nishtiqx nitkellem dwar it-tour operators Nista naħseb f'numru kbir ta' każijiet, partikolarment ta' dawk li jipruvaw jmorru l-Italja u bat ma jistgħux jaħbu meta jaslu hemmhekk. Però l-aħħar punt tiegħi dwar kooperazzjoni importanti di mhux biss direttiva tas servizzi iżda wkoll għal din id-direttiva partikolari. Din l-idea ta' pjattaforma komuni l-iskambju ta' l-aqwa prassi. Eh, importanti ħafna li dan kollu jaħdem kif suppost. Naħseb li huwa importanti li ngħidu li maħniex qegħdin ġelu l-istati membri li jarmonizzaw it-taħriġ tagħhom u l-edukazzjoni l-istati membri jieħdu deċiżjonijiet tagħhom hemmhekk fuq dawn l-oqsma mhux il-Parlament Ewropew. Iżda pjattaforma għal laqwa prassi din idea tajba. U għal fejn fl-opinjoni tagħkom ta' kollu mhux qed jagħtem kif suppost, forsi l-Kummissjoni tista' twieġeb dwar dan il-punt. Grazzi, signora Schittler. Grazzi, President. Ringrazzja u koll il-kellima kolla u ta' tarif kollu li tawna. Aħna dem interessati nisimawkom. Is-Sur Metzler l-ewwel net tkellem dwar ix-xogħol ma' Solvit. Kienu nuku uku kellimni jirrifera Solvit. U nixtieq inkunna f'xini l-esperjenza tal-kellima l-oħra, forsi jistgħu jeduna xarra dwar dan. Punt ieħor dwar dak li qal sur Filip mill-Kunsil Medikali Ġenerali u tkellem dwar Renju Unit, ġifir 9% ta' tobba li huma mill-Unjoni Ewropea jew mill-EA u meta tirreferu għal dan il bilanċ tas sigurtà tal-pazjenti kif ukoll il-libertà ta' moviment tal-persuni biex jaħdmu. Forsi tistgħu titlu f'aktar dettal. Hemm xi eżempji speċifiċi f'dawk il-9 ta' pajjiż li biex ngħidu hekk ma tagħkomx biżgħet tarif jew u għal-fatt li dak li aħna nixtiequ niżguraw illi jkollna admir legali meta inti trid tati taċċetta tabib minn stat membru ieħor il-responsabilità fidejt li tirreġistraħ għax hija l-awtorità medika li ħat autorizza dak l-individwu. Imma jekk huwa għamel xi żbalji eh, f'pajjiżi oħra ovvjament hija diffiċli din u allura qed nara fejn il-GMC qiegħda fuq dan il-punt intom tridu tieħdu deċiżjoni tajba allura kif nistgħu niżguraw illi 27 stat membru jaqsmu dak it-tarif jekk xi ħadd għamel żball jew xi ħadd mhux kompetenti, mhux professjonali u mhux suppost qed jeżerċita l-professjoni medika. U allura s-sigurta dejjem titkun tkun fuq quddiem eh, f'dawn it-tip ta' każijiet. U għahna nitkellmu dwar tobba, allura xtaqt n-insaqsi mistoqsija u kol meta tkellmu dwar artiklu 53 dwar din il-leġislazzjoni l-arfin tal-lingwi u kemm hemm studenti mediċi Ingliżi li jieħdu sem fil-programm Erasmus. Issa, s sinjura Gebhardt tkellmet dwar parrokkieri u kwalifiki differenti eh, u naħseb hemm kwistjoni fil-Ġermanja naf persuni li marru l-Ġermanja marru jaħdmu iżda kwalifiki tagħhom mhux rekonoxxuti hemmhekk u din hija kwestjoni importanti hawnhekk. U ovvjament dawn jisofru danni minħabba fek. U għalhekk nittama li ħadd mhux jibatu konsekwenzi ta' kwalifiki foqra eh, għal dak li xaqsam eh, il-parrukkieri. Iżda grazzi ħafna u jiena nieħu pjaċir nisma' minn għandkom issa it-tweġibit tagħkom. Merci, Monsieur Arbour. Grazzi, Sir Harbour. Grazzi, President, u grazzi tal-inti meċċejt smieħ li nħossu għatajb ħafna. Nixtieq nirreferi għal numru ta' punti u nieħu opportunità eh, tal prezenza tal-esperti biex forsi jituna xi linji gwida dwar xi ħossu għandhom ikunu l-prioritajiet għal kumità eh, biex il-kumità tikompli segwi dawn il-prioritajiet. il-professjoni l-esperti tagħna jafu li aħna diġà bdejna studju eh, studju li nafu li jintom ħattu pjaċir bih illi fih numru ta' kwistjonijiet dwar twettiq ta' direttivi u ta' direttiva. U nasab xaħat kena taqsira illi il-qafas ġenerali tal-liġi tal-riforma ġveri hija xaġa tajba iżda forsi lodda ta' ta' twetti mumiex imbagħad ta' seksodi. Allura il-kwistjoni ta' relazzjonijiet, ta' rabtiet, dan huwa qasam li tixtiequ taraw li jimxi l qudiem U dan ovvjament fidejn stati membri u l-Kummissjoni biex jgħinu fuq dan il-punt għaliex jiena naħseb li aħna nistgħu ngħinu dan il-proċess billi nisħu rakkomandazzjonijiet f'dan il-qasam. U għallura jkun interessanti li nisimaw il-veduti ta'kom jekk taqblux ma' konklużjonijiet tal-studju tagħna u kif aħna nistgħu mbagħad inkomplu l qudiem U din il-kwistjoni ta' fiduċja wkoll hija kwistjoni li smajna kemm il-darba. Dan kollu kif jista' jitjieb u kif ir-relazzjonijiet jistgħu jimxu l qudiem U biex norbot ma' dana kollu aħna naf u wkoll possibilità fil-kumitat li nistiednu membri ta' parlamenti nazzjonali jkellmuna dwar l-esperjenzi tagħhom dwar dan għaliex jidrinna illi għanna ninteressaw u kol membri parlamentari nazjonali u kol f'din il-kustjoni għax ħafna drabi u ma se jkunu involuti dawn il-kazijiet. Mela dak kien l-ewel komment. It-tieni kumment, u dogon ukoll brabta ma' punt li ħafna minnkom semmew, partikolarment dwar l-interazzjoni bejn il-kwalifiki u rikonoxximent u mbagħad il-servizzi transkonfinali u dan jorbot mal-direttiva ta' servizzi. U waħda mill-kwistjonijiet li għanna f'din din id-direttiva tas servizzi li se nisviluppaw ma twetti huwa il-livell ta' standards ta' kwalità u naħseb turizmu kien eżempju interessanti dwar differenzi li hemm fl-approċċ nazzjonali fejn essenzjalment f'ċerti pajjiżi eh, l-aġenzijiet ivvjaġġar kollu reġistrazzjoni nazzjonali biex jipprovdu eh, servizzi u f'pajjiżi oħra m'għandniex u allura hawnhekk din hija kwistjoni illi se toħroġ mill-aġġornament tal leġistrazzjoni leġislazzjoni. Allora interessanti nisimgħu minn għandkom xista jiġri fuq dana kollu għaliex jidirli illi jrid ikun hemm opportunità għal professjonijiet illi għandhom ir-rikonoxximent il tal-kwalifika tagħhom, iżda dan mhux imbagħad qed huwa integrat fil-tiġijiet prattiċi f'ċertu stati membri u dan jista' jorbot ma' xi standard transkonfinali li mbagħad jista' jagħti l-konsumatur. Allura jekk aħna ngħidu l-konsumaturi li għandhom eh, aġenziji ta' vjaġġar li għandhom eh, ħaddiema kwalifikati, eh, dan għandu jkun din tkun xaġa tajba l-konsumaturi, xaġa tajba l-professjonisti, allura aħna kif nistgħu mmexxu dan kollu l-qudiem? U dana kollu kol għandu x'jaqsam mal-qafas eh, tal-kwalifiki u naraw li da kollu sej fl-2011 il-diversi eh, elementi rridu jkunu saru u għanna u kol revizjoni ta' direttiva n-nifissa. Allura naraw li għanna bosta fatturi għonek u l-mistoqsija tal-axħarija. Allura kif se nġeneraw tweġiba koordinata li u koll e, eh, twieġeb għall aspettativa ta' ċittadini u għadrittijiet li għandhom li jaħdmu u jgħixu f'pajjiżi oħra, mbagħad kif ħanejnu li konsumaturi għaliex aħna ntuhom indikazzjonijiet ċari dwar it-tip ta' kwalità e, ta' dawk li qegħdin jipprovdu s-servizzi u hemm bżonn ukoll is-sigurtà wkoll f'ċertu oqsma bħal kura tas-saħħa u għanna dawn il-strumenti statutori u strumenti volontari u fl-istess waqt għanna u din il-kollettività madwar dawn kolla. Ġifri għanna kwistjonijiet komplessi għonek. U naħseb li aħna pala komitat ridna li konna dan din id-diskussjoni mbagħad naraw il-punti li ridu nkomplu nsegwu fis-sena u nofs li ġejja għal dak li għandu xaqsam ir-rimbat niġu għal revizjoni tal-Kummissjoni u din hija revizjoni li dal-waqt se nitkellmu dwarha fil-fatt. Ah, pa d'autre questions? Grazzi ħafna mistoqsijiet oħra. Tajjeb qed nissuġġerixxi mela li ġala darba il-kellima kollha edin eh, jintalbu jwieġbu għanna 10 minuti, allura ejja bidlu l-ordni untukom minuta jew tnejn kull wieħed biex twieġbu. Na, mela, jkjoġobkom. Grazzi ħafna, Iva, il-wieġeb għas sinjura Gebhardt dwar il-riżultati tal-talim għaliex mill-2005 l-istati membri għamlu ħafna progress fil-qasam tal-riżultati ta' talim biex huma jikkwalifikaw dawn il-kwalifiki. U għallura rridu naraw naqra dan il-prinċipju din il-bidla prammatika ta' kif tinti tiddiskrivi il-kwalifika kif ħajaffetwa u kol dawn l-elementi fid direttiva l għalek jina nilqa il-kommenti ta' Signora Gebhardt. U naħseb dan huwa punt li wieħed irrid janalizza bir-reqqa fi snin li ġejjin. Grazzi. Thank you, Madam Chairman. I will... Grazzi fil-qosor jiena nwieġeb għas-Sur Harber li refera għas-settur tana. Iva, fil-prezentazzjoni tija jiena semmejt li direttiva tas servizzi kiena kella aktar impatt serju fuq l-industrija tana mid-direttiva tal-kwalifiċi. Aħna rajna diġa, per eżempju, illi wara trasposizjoni ta' direttiva ta' servizzi Franza issa simplifikat il-leġislazzjoni tagħha dwar l-Aġenzija ta' Vjaġġar, l-Operaturi ta' Vjaġġar u l leġislaturi il-leġislazzjoni franċiża kienet tassew komplessa, xaħna tajbin ħafna, il-franċiżi fil-fatt huma tajbin ħafna biex jikomplikaw l-affarijiet, permettu li ngħid. Issa, Greċja qed qis din ir-reġislazzjoni u qegħdin naraw li hemm numru ta' stati membri li qegħdin tassew bil-mod il-mod edin eh, jaraw se jkun pjattaforma komuni dwar l-aċċess u għal dawn il-kwalifiki ta' dawn l-Aġenzji ta' Vjaġġar u l-Operaturi. Aħna għanna mbatt eh, direttiva tal-vjaġġar ta' tip package u nafu li se jkonna u kol revizjoni u nafu li din timponi u kol numru ta' obligi fuq l-Aġenzija ta' Vjaġġar l-Operaturi, meta huwa jbijaw lill-konsumaturi biex ma nsemmux ukoll imbagħad e, direttiva ta' drittijiet ta' konsumaturi la bozz ta' direttiva li wkoll qiegħda timponi numru ta' obbligi fuq l-aġenti ta' vjaġġar u l-operaturi tal-vjaġġar. Għalġviri fil-qosor nista' ngħid illi n-numru ta' deputati wkoll semmew dajn il-professional card. Aħna tassew nkunu favur eh, dan il-card, specialment għal gwidi u anki għal tour operators u l-aġenziji ta' vjaġġar kifet qabel għammek ma nixxi problemi speċifiċi dwar l-operaturi ta' vjaġġar kif ukoll l-aġenziji ta' vjaġġar. Grazzi. Grazzi ħafna, jina xtaqt inwieġeb għal żewġ punti li smajna mis sinjura Gebhardt kif ukoll eh, l-mistoqsija dwar Solvit. Intom saqsejtu għalfejn dan il-pjattaforma komuni għadu ma, ma, ma fis-seħ. L-idea kienet li jkun hemm pjattaforma għall-enġiniera, ġifiri dawn ikunu tkun professjoni waħda. Iżda, Il-problema hija illi fir-realtà meta dan kollu jidħol f'din il-pjattaforma komuni u msemmija fid-direttiva, l-istati imbagħad li jirregolaw iridu jaċċettaw l-inġiniera kollha li mbagħad għandhom il-ħtiġijiet tal-pjattaforma komuni. Iżda mbagħad għandek inġinier kimiku dan jista skont din il-pjattaforma jipprattika u jagħmel ix-xogħol ta' engineer eh, eh, ċivili u din mhix ħaġa li aħna ridna. Aħna li ridna ngħidu din il-pjattaforma kienet illi din il-persuna hija kwalifikata. Il-kwalifiki tagħha hija rikonoxxuta huma rikonoxxuti u il-fat li dan hija f'direttiva eh, bezza ftit il-stati membri li jirregolaw il-professjoni għax bat fit tieni qari li stati membri introduċew f'artiklu 5 xaħġa differenti li tajt li din trid tkun pjattaforma l-kull professjoni, ġifiri inġiniera kimiċi, inġinieri oħra, eċetera. Allura, aħna rrid konna 20 pjattaforma issa komuni. U l-idea tal-bidu kienet illi nippermettu il-persuni illi jimxu minn professjoni għall-oħra għalix forsi dan li jista jisseħ f'professjonijiet oħra u din mhux qed tapplika sal l-inġiniera. U għalhekk aħna wasanna f'punt fejn ma stajniex inkomplu l-qoddim. Rridu nintroduċu dan bil-mod il-mod, ma tistax inti tipproponi dan kollu li l-istati membri li jkonoxxu lil xi ħadd li għandu per esempio professional card, allora il-Komissjoni trid tiżgura li t-tarif kollu li jkun hemm fuq din il-karta titqis mill-istat membru illi jirregola professjoni biex dawn mbagħad ma jkunux jistgħu jitolbu għal aktar dokumenti oħra qabel persuna ma tista' tibda teżerċita l-professjoni, allura dik hija ħtieġa li neħtieġ li hemm bżonn. Issa solvit. Aħna fil-federazzjoni nirċivu l-menti minn inġiniera illi għadhom ma ġewx rikonoxxuti per eżempju inġiniera li ġew mħarġa fir-Renju Unit jixtiequ jipprattikaw fil-Greċja u ma jistgħux jipprattikaw għandna ħafna każijiet simili għaliex dawn m'għandhomx eh, l-edukazzjoni meħtieġa eh, għal Greċja u allura aħna ma nittrattaw ma l-inġinira direttament, iżda ma l-organizzazzjonijiet tagħhom. Allora ma tantx ikonna tarif dettaljat, pero din hija xi ħaġa li aħna eh, nirreferu għas-solvit bħala l-aħħar rimedju. Grazzi ħafna. Is-Sur Metzler, President jiena naf li kienem zoċ mis-soqsijiet għalija minnaħat tas sur Schwab najt illi aħna marridux nġibu flimkien grupp eh, ta' każijiet differenti għaliex kien hemm diffikultajiet u diffiċli tajt jekk dawn mhumiex sistematiċi. Iżda ċertament se nkunu qegħdin nanalizzaw kull każ bir-reqa, nanalizzaw kull każ, nanalizzaw id-deċiżjonijiet biex neskludu l-idea li kunem xi gruppi li jitwaqfu mill jitlu fis-suq intern. Inti saqsejtu ukoll dwar il-parrukkiera. Mhix il-qasam ta' speċjalizzazzjoni eh, fil-każ tiegħi iżda hemm it-tama illi il-qafas eh, regolatorju ikun jista' jagħti xi għajnuna hawnhekk. U din hija xi ħaġa iżda li teħtieġ xi kampanja biex bekk il-pubbliku japprezza il-virtuit ta' dan kollu biex bekk ikun hemm integrazzjoni. Il-kwalità tal-eżamijiet din hija xi ħaġa li ħafna drabi nisimgħu dwarha għaliex il-kwalità tal-eżamijiet fil-Ġermanja huma baxxi anki bejn reġuni differenti fil-Ġermanja u dawn huma r-reġuni tal-Ġermanja li għandhom responsabilità għal dana kollu naraw illi hemm dawn id-diskrepanzi lura bejn ir-reġunijiet u allura tajjeb li għandna konsens mill-Parlament dwar eh, dan l-aspett għaliex dan forsi jista' jwassal illi aħna nsibu soluzzjoni ta' malajr. Is-Sinjura Vajler referiet għal bachelor u għal masters eh, kontroversja dwar dawn, iva nammetti. Din hija kwistjoni ta' kwalità, din hija problema kbira l-ikbar problema hija nuqqas ta' fiduċa istituzzjonali bejn l-istati membri u din għaddit lejn iċ-ċittadini sa' il-pubbliku ġenerali. Allora, jekk xat għandu kwalifika minn għandu kwalifiki minn pajjiż ieħor, allura m'hemm l-ebda fiduċa f'dawn il-kwalifiki. Ħadd ma jemminhom u allura l-mistoqsija tiegħi hija x'nistgħu nagħmlu meta għandna bżonn it-trasparenza biex nelbu din it-tip dan it-tip ta' problema. U għalhekk irridu nikkomunikaw l-idea li dawn l-individwi ġew imħarġa u f'ċerti każijiet individwali it-taħriġ tagħhom forsi da minqas, iżda ma jfissirx li huma nqas validi. Ngħid ukoll li aħna kellna esperjenza tajba ħafna ma' Solvit. Din hija xi ħaġa li tista' titfa' xi ftit tad fuq is-sistema kollha u dan għandu x'jaqsam ma' trasparenza xi ħaġa li tista' tuża biex tgħin il dawk il-persuni li kellhom xi menti. Ħafna drabi dan jista' jwassal għal soluzzjonijiet għaliex dan jwassal għal ukoll għal aċċettazzjoni. Grazzi, Sir Filip, nasib kellek żewġ mistoqsijiet, diretti lek, Iva, grazzi, nista' sempliċiment nixin jieġeb xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet Għaseb illi sabi importanti li ma neġiġ miftima ħażin. Aħna nippoġaw il prinċipi ta' movimenti l-es, ma nirtu bita xejn dwar dan, ma l kustjoni għalina hija li meta tobba morru eh, eh, jitħallew li jiġu illi jitħar illi ma jaħdmux kif suppost jew inkella mhumiex kompetenti biżejjed in-nies imutu u da ma jistgħux jippermettu li isseħħ għalhekk hija importanti li naraw x'jagħmlu bl-informazzjoni fir-Renju Unit meta l-Konsil Ġenerali tieħu azzjoni u reġistrazzjoni ta' tobba għana naqsmu din informazzjoni ma' regolaturi u din informazzjoni nistaw naċċessjawha permezz ta' website permezz ta' kull individu madwar id-dinja. Però sfortunatament mhux dejjem ikonna l-istess informazzjoni, livell ta' informazzjoni mir regolaturi oħrajn, speċjalment fl-Ewropa iktar għandna suċċess din il-kwistjoni iktar li din pal pereżempju f'pajżempju tal pal New Zealand, Awstralja, l-Istati Uniti, l kanada dawn ħafna. Ma ħafna iktar trasparenti f'ċertu affarijiet minn xi stati membri nixxaqit il-pajizi ta' Skandinavi huma eccellenti meta jiġu biex jaqtuna l-informazzjoni dim permettina li nkunu trasparenti u jippermetti l-pazjenti u anki konsumaturi illi jista' jażlu jażlu min qed jipprovdilhom l-iktar servizz importanti il qatt ħajrċivu, ġifiri l-kura medika tagħhom. U nemmnu bisħiħ li jisħaq ilhom li kollhom din id-dritt li jażlu, jrid ikun hemm dmir legali palmat madwar l-regolaturi m'għandix tkun imdajfa permezz ta' tħassib ta' privatezza medika li nafu li għaxkil tal skampi ta' informazzjoni jek naħsbu li pazjenti u e, tobba jistaw ikollom e, e, jistaw jistaw il-pazjenti jistaw jisarħu raħsom illi minnet jaħdem fuqom u jtiħu duħsibom jkunu regolati dwar l rasbus ma nafx kemm hemm studenti illi ħadu sfruttaw l-opportunità ma jiena jiena nest li niċċekkja din l-ġalura li kom.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 tiġġustifika xinu xinu xkielu l-problemi li wieħed jilqa' magħhom f'professjonijiet regolamentati. Imma dawn il-problema problemi huma serji ħafna professjonijiet ukoll li mhumiex regolati illi ma jitlux fil-ambitu ta' din id-direttiva u l-istati membri qegħdin ixekklu d dħul tal-ħaddiema illi jagħmlu dan mingħajr ma janalizzaw x'inhuma l-kwalifiki ta' dawn il-persuni illi jixtiequ jmorru jaħdmu f'pajjiż ieħor. Din hija traġedja, traġedja fuq sfortunatament il-Portugal qed tgħaddi minnha wkoll. Għax eh, eh, speċjalment f'dak inxaqsam xi professjoni speċifiċi. Nasab li għaddu bikri wis biex nippruvaw nivaluaw l-impatt tad direttiva tal-2005 36 imma rridu nisimplifikaw il-proċedura b'tali mod li nkunu nistaw naqdu dan kollu illi kumittati ta' qabilna għamlu għal perżempju għal professjonijiet individwali bħal ta' tobba jekk aħna nistaw niċċaraw dawn l-annessi dan huwa xogħol ukoll tal-koordinaturi u tal-komitat tal-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali ġifieri jekk aħna kifedna edna jgħinajdu fuq il-periti. Kien hemm sottogrupp speċifiku li ġima mwaqqaf fuq l-esperti l-esperti f'dan il-qasam sabiex jimplementaw dan fil-kontest, din id-direttiva fil-kontest tal-arkitettura. Jiġifieri dan il-rikonoxximent awtomatiku fuq professjoni jiet illi illi huma dawk iktar privileġġjati Hawnhekk l-awtoritajiet kompetenti hawnhekk għandhom ikollhom fiduċja fil-awtoritajiet kompetenti tal-istati membri l-oħra il identifikaw fl-annessi x'inhu ħtiġijiet bħal pereżempju biex wieħed ikun jista' jaħdem u jwettaq xogħlu f'taħt dik il-proċess professjoni. Dan importanti mhux biss fuq livell ta' solvit imma wkoll li indaħlu u koll networks oħra ta' informazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea u rix intenni għal darbohra illi il-network Eures illi Eures illi jkunu importanti għal dan jistaj wassal ċertu tħassib għalix ċittadin meta jara li jem offerta ta' xogħol, post ta' xogħol mingħajr il-possibilità li jkun hemm rikonoxximent minar talba li kunem rikonoxximent tal-kwalifiki jista jitlef fit-interess. ħaderdu namlu talb tal-imot illi kunu fuq livell Ewropew nqablu l vantagġi bil-livelli illi wieħed diġa qiegħed hemm fil-direttiva 2005. la parole à la Commission européenne. Mela, issa l-Kommissjoni Ewropea Assur Jürgen Chattermung, kap eżekutiv ta' DigiMark tista twieġeb il-punti li għajmu l-esperti u il-deputati onorevoli. President, trattajtni ċansi nitkellem. l għallet net ingrazzja l-Kommissjoni tal-li Um, l organizzat din ismija, għax kien interessanti ħafna lija biex naraw ftit xiet jiġi fuq livell prattiku. Jina fl-intervent tiegħi għan nitkellem fuq tliet punti. L-ewwel punt huwa sempliċi. Għanna direttiva waħda tar rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Xi eh, sena ilu kellna xi 15 kommissjoni għamlet prosposta għalet le waħda biss Ejjem taħlu kollox ħaġa waħda, se diskussjoni tidher li għalqet il-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali jitħaddan tlet libertà ta' twaqif ta' xtal ta' servizz li wieħed joffri servizz u ta' moviment ħiles. U qed ngħidlek għaliex id-direttiva ta' servizzi ħafna nies qegħdin jitkemmu biss fuq tnejn minn daw tal prinċipju mhux dik tal-libertà tal-moviment li huwa importanti din irridu nżommu u majnejna. Hemm ukoll direttiva imma jekk problemi huma każijiet żgħar. Iżda fl-aħħar mill-aħħar dan dak li jkun qed nitkellmu dwar l-eżistenza tiegħu min irid jixtieq jiġi rikonoxxut. Qed jipprova jgħix, jgħix f'tat membru ieħor hija sopravivenza tiegħu, il-ħajja tiegħu. X'inhu ma l-isfidi, tini punt, ġiex sotto L-ewwel fil-kooperazzjoni bejn l-istati membri jrid t tissaħħaħ. Iktar kollox għadu għadu fl-arja, għadu jirrit iseħ. Eh, nat illi l internal Market Information System jint jaħdem sew u permezza dan għanna zida fi skabita informazzjoni. 12 l elf din is-sena, is-sena l ohra kienet terz, kien terz din informazzjoni. Għalek aħna qegħdin naħdmu kull majmur biex eh, eh, nkunu nistgħu ħadmu din il-suq intern. Sa ċib ta' informazzjoni qed niskelmu dwar qed nitkellmu dwar miżuri ta' disċiplina. Naħseb illi rridu nagħmlu distinzjoni hemm każijiet fejn miżura disċiplinarja Eh, tintuża bħala teddida. lura wieħed irid juża dan it-tip ta' metodi ta' skambju ta' informazzjoni x'qed nitkellmu dwar id-dritt ta' dak li jkun ta' dak li għandu l-professjoni. E, ma ma nistgħux naqbdu ngħidu nistgħu nsolvuha fuq livell ta' rikonoxximent ta' kwalifiki. E, miżuri ta' disċiplina ta' sanzjoni ta' l-autoritajiet kompetenti li għandhom il-possibilità li jagħmlu dan Fil-komitat l-lum tkellna dwar ħafna dwar din il-professional card. Jina naħseb illi il-punt ċentrali hawnhekk huwa li nippruvaw naraw eżattament xieħzbu stati membri eżattament dwarha, kemm huma lesti li jaċċettawha sissa mhumiex ċara is-sitwazzjoni u is-smiħ tagħna tal-luma waslet nix għal konklużjoni li kull min kulħadd huwa favur il-din il-professional card. Jiena naf li ħafna xogħol tisir ma' prezentazzjonijiet li ħajseħħu fil-jum li ġejjin ukoll ħani ħosem. Però hawnhekk qed kifet kifet għadna għadna ma nafux se jiġri. Issa sfid oħra ewlenija. Aħna rridu nigarantixxu illi il li li il-faċilitazzjoni għal għal eh, self transitorju. Ikkun jistaw jisiru realtà bat, għandna kif qedna tkellimna dwar il-kura tal-pazjenti, servizzi transkonfinali. Dawn kollha kien hemm tħassib dwarhom imma id-direttiva attwali tgħid li kull tabib li joffri din it-tip ta' servizzi jrid jagħti dikjerazzjoni minn qabel u din hija isa prova, evidenza illi għandu da ċertifikat ta' stabiliment legali minn pajjiż ta' oriġini u dan huwa importanti. U is il- iskura is-saħħa tal-pazjenti, tuħas l-pazjent ukoll. U rridu wkoll nitkellmu dwar dawk il-pazjenti li għandek il-15 il-miljon li fis-sena jivvjaġġaw li hija ċifra impressjonanti u dawn ukoll ta' ma' problemi. Per eżempju, wieħed irid jagħti dikirazzjoni li jrid jiġi f-periodu ta' żmien jrid jiġi prezentat lill-awtorità lokali u imma din dan il-periodu ta' żmien mhuwiex kompatibbli fid-direttiva l-autoritajiet lokali qed jitkellem dwar il-drittijiet lokali, il-setat li għandhom l-autoritajiet lokali. Bat fl-aħħar, il-moving target. Għanna żewġ suġġetti li tkellmu dwarhom li ġew eh, semmija hawnhekk. L-informazzjoni, informazzjoni, informazzjoni inkollu għaddejja, informazzjoni li tivolvi, qed nitkellmu dwar l-output, sa' mhux dwar input, hija evoluzzjoni ġdida. U hemm rekomandazzjoni, aħna rridu nistennew naraw jekk l-istati membri qegħdin fil-fatt jimplementaw ehm, dan kollu. Umbat, jina xtaqt infakkarkom il-direttiva tal-rikonoxximent tal-, -tal kwalifiki huwa akki antik li wieħed eh, jista eh, jiġbet informazzjoni minna, jiġbet esperjenza minna, u dak inxaqsam mat-tobba li mm, eh, għal suġġett importanti għal professjoni medika. Ma dan ukoll huwa moving target u l-wol tal-organizzazzjonijiet professjonali. Il-common platform din ma ħadmitx. Jekk il-professional card taħdem tiddependi wkoll l-awtorit lokali, it-tema tal-kwalità hija xi ħaġa li aħna rridu wkoll nisaħħu nisqu fuq għax nista' nagħmlu. Għala mela pass li mis fix-xahar ta' Novembru aħna ħan nippubblikaw Users Guide biex bħet ikun jista' jifhem id-direttiva aħjar u mbagħad se jkun hemm rapport. U il-proġett prinċipali ħaj pjan prinċipali jkun hemm il-spjegazzjoni ta' direttiva qabel 2020, implementazzjoni ta' direttiva sal-2020 diġa hija għal din l-evalwazzjoni. U ma l-ewwel irridu naraw min ħajkun il-Komissarju li jmiss responsabbli f'dan il-qasam. Grazzi tal-li tajtni iċ-ċans li nitkellem. Grazzi tassew. Naħseb il-koll għanna opinjonijiet li naqblu fuqhom qed kienu dwar l-esperti u aħna, deputati u intom, il-koll nisqu li hemm ħafna xogħol li qed irid mal-parlamenti nazzjonali. U jien ħanna tan tajba tal dak għal Malcolm ħankun qegħdin nitkellmu dwarha fil-kumitat tagħna eh, u speċjalment fil-laqar ħajkonna fil-2020 mal parlamenti nazjonali su de Brusi forsi se jipplifika l-affarijiet jekk inti tista' tina xi trasparenza u ta' tiktar fiduċa li ċittadini dinja xi ħaġa biss tista' tkun pożittiva. Mm għanna skadenz għanna timetable illi t-permettinni illi nala iktar malajr titkellem dwar il-trasposizjoni artiklu 60 ta' direttiva għanda tiġi evalwata kemm jista' jkun malajr forsi mhux 2011 imma fl-2012 għax ser ikunem titjib illi ser jekun meħtieġ ehm, U dan irid isih qabel it-tmim tal-perdu tal-mandat tagħna. Grazzi ta' sew l-esperti tal-li kontu konċiżi u ningrazzja lill kollegi kollha tiegħi tal-li bqajtu sal-aħħar ma tantx hemm fadal minna imma veru li ħafna minna għadna ġadin id-dar u ningrazzja l-Komissjoni ta' tweġibit tagħkom saħħa.